Good morning, colleagues, petitioners. Lodwa tajba, sinjuri, petizjonanti, sinjuri, un il għal din il-laqa fil-komitat tagħna. Kulħadd għad bil-qeda u bekk jiena se nibda billi informakom dwar il-riżultati tal-laqa tal-koordinaturi tal-birra għar nofsinhar. U jekk tista' toqgħodu bil-qeda jkellbok fiskiet biex il-kollegi kunu jistaw jisimawni. Um, mela, l ewwel net, talba tal-gruppi għall-agenda agendi zet u l-agenda ta' 30 ta' Mejju ġiet approvata b'xi modifiki. Issa, ħaġa zet importanti fil-gwad tal-petizzjonijiet eh, għal-Brexit, eh, ta' fuq il-Brexit, se niddiskutuhom fil-21 ta' Ġunju u bekk eh, dan se permetti l-inkorporazzjoni ta' sejbit tal-tasmeħ tal-11 ta' Mejju bekk nistaw indaħlu il-ċawim tal-fiduċa tal-fiduċa tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju u bekk inkunu nistaw naqdu l-pezzjonijiet li trattaw il-Brexit kollha flimkien u nużaw il-jum kollu kemmu fuq il-Brexit biex natu n-nis il-possibilità li jieġu Brussell ukoll. U se naħdmu anki fuq il-petizzjoni ta' Brexit tal-2007. Jiġifieri dawk tal-aħħar. Xiftit minnhom huma reċenti ħafna u se naħdmu fuqhom taħt proċedura ta' urġenza natu eh, ikonna taqsira tagħhom u bekk kollox ikun ċara l-21 ta' Ġunju issa frigwat rapporti u opinjonijiet. Mela, il-Kumitat tal impiegi tal ma jaqbilx dwar l-applikazzjoni tal-regola 54 firgwa tal-rapport tal-istrateġija eh, tal dwar disabilitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ta' fulkoll aħna kollha konna attivi f'dan il-qasam u bekk il-koordinaturi tawn il-mandat biex negozja għal darboħra mal-president mal tal-impigi tal biex uh, eh, firgwat tal-regola tal-54. Sa, kemm insibu soluzzjoni għal dan il-konflitt ta' interessi, il-deċiżjoni tal-rapporter se jiġi deferita għal deċiżjoni għal laqgħa oħra. Um, il-talba frigwad tal-punti ġo adottati xiftit minnom inal u oħrajn jistaw jibqam miftuħin il-zjara tal-sejba tal- għal-ġbir tal-informazzjoni għanna ħafna minn dawn iż-żjarat jina kontenta dwar dan u kontenta wkoll li ħafna kollegi impenjaw ruħhom biex jipparteċipaw fihom l-ewwel żjara sesseħ fil-22 u 23 ta' Mejju fi Spanja adottajna l-programm abbozzat u l-segretarjat se jkompli jistudja possibilitajiet anki biex daħlu laqat mal-autoritajiet reġjonali hemmhekk jiena battitra wkoll lill-konferenza Episkopale Spanjola, jiġifieri tal-konferenza tal lisfijiet Spanjoli fejn tlab tal-laqa maħħom jekk ikolna eh, eh, tweġiba pozittiva din il-laqa strateġi eh, miżjuda fuq l-agenda. Il-laqa mbagħad f'Taranto. il zjara fit Taranto għal ġbir tal-informazzjoni dan se seħ minn 17 sa 19 ta' Lulju u il kompozizjoni tad delegazzjoni ġiet approvata wkoll jiena se nkun il-President tal-delegazzjoni iż-żjara ta' ġbir ta' informazzjoni għall-Arnaka se eh, id-dati proposti huma l-20 sa' 22 ta' Settembru u l-ismijiet tal-membri interessati jiġifieri aħna eh, jista' jkollna delegazzjoni b'sitt membri u erba eh, membri ex officio jiġifieri 10 MEPs jisaw jiġu b'kollox bekk għandkom eh, tisottomettu l-ismijiet qabel l 17 ta' Mejju. Mela, tlitt żjarat ta' ġbita ta' informazzjoni u anki smieħ għandna ħafna minnhom eh, aġenda mimlija fil-21 ta' Ġunju ismi fuq il-restaurar tal-fiduċa tal ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea se seħ din il-laqa U kif informajtkom, <coughs> dana eh, minn flok il-21 ta' ġunju, eh, fit-22 ta' ġunju, issa se seħħax fil-21 se nifokaw fuq il-Brexit. Deċizjoni fuq il program aħħari se jittieħed fil-laqa ta' tlieta ta' Mejju mbagħad id-diskriminazzjoni u l-ħarsin ta' minorenni eh, dina sesseħ fl-4 ta' Mejju l-aħħar programm ġi preżentat il-ismiet ta' Brexit eh, illi se jsir konġuntament ma' komitati oħra se jsir fil- fl-20 ta' Mejju, id-dikarazzjoni għandha ssir fil-29 ta' Ġunju fl-imkien ma' Libe u il- kontratti fissi il-mizuri ta' wara pala segwitu aħna ħsibna li għanna nres u eh, mistoqsija orali u jew rizoluzzjoni wara smih tal-istess kwistjoni. U kemm jisajku malajr se ninkludu u anki eh, niddiskutu mal-Kumitat tal-Impjegi tal peress li dinja l qasam tan huwa l-qasam ta' kompetenza tagħhom. Issa fil-gwad ta' proġetti pilati u azzjonijiet eh, ta' tħejja dan jekk il-membri ta' peti u mal eh, jishtiqu jibatu proposti għandhom jibatu l-segretarjat qabel id 29 ta' april ġifiri nar il-ġimma ta' din il-ġimma. Mela, fuq li bi kien hemm biss punt wieħed jiġifieri l litra, it-tweġiba għal-litra tiegħi il-President Tajjani fil-rigward tal-votazzjoni fil-plenarja f'Diċembru tal-2016. Daqshekk, Sinjura Evi tixtieq titkellem. Grazzi ħafna President jiena xtaqt biss ehm, nitkellem fil-gwad tal aġenda ta' ġunju fil-20 u 21 ta' ġunju. Diġa ikkonfermajna l-petizzjoni 98 eh, tal-2015 ta' Simona Dellini fuq eh, il kwissjoni tal-caregiver. Diġa konfermajna illi daħlu dan fuq l-agenda, issa biddina l-agenda għax rridu niddiskutu il-Brexit. Iżda nixtieq nitlob biex insommu din petizzjoni fil-kalendarju għaddik dik is-sessjoni ta' Ġunju. Għax kif tistaw timmaġinaw il-situazzjoni tal-petizzjonant illi hija caregiver hija situazzjoni komplikata u bekk għandna bżonn ħafna żmien għandha bżonn il-żmien biex tkun tista' organizza l-vjaġġ hawnhekk. E, hija e, tinsab f'sitwazzjoni delikata. U bekk e, jekk jogħġobkom ħudu dan konsiderazzjoni. Is-surprela. Skużani, President, iżda eh, tistaw eh, tibdaw il-votazzjoni jek joġbok għax eh, se nivvotaw fil-komitati differenti l-affarijiet oħra jisaw jiġu diskussi iżjed tard. Iva, għandek raġun u fil-fatt ħares lejn fil-fatt tajtkom l-informazzjoni ta' koordinazzjoni. Mela, Lura l mistaqsija tiegħek wara l-votazzjoni. U issa se l-votazzjoni fuq l-opinjoni dwar ġurisdizzjoni rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali. Jiġifieri l brussel 2A. L-emenda 6 <clears throat> favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda eh, 44 favur kontra astenzjoniet għaddit. 45 favur kontra, assenzjoniet maddiċ. 46 favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. 7, l-emenda 7, u 47 flimkien favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Kompromess 6 favur, kontra, assenzjoniet se kontrolla. nalqu ul votazzjoni Għaddit. Emenda 48 favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit. Kompromess 7 favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit. 51 favur. Kontra. Assenzjoniet. Maddiċ. 53 favur. Kontra. Assenzjoniet. Għaddit. 9 u 54 flimkien favur kontra, assenzjoniet, maddiċ. Sen kontrollaw, sen kontrollawa. Tajċ le, għajdi biex nikontrollawa. Darboħra, mela, pozzjoni miftuħa, maluqa. Tifiċ <clears throat> li biex nara, jek ma, ma tollu xidejkom, għaddit. 55. Le, 56, favur kontra Assenzjoniet. għaddit 57 favur kontra Assenzjoniet. għaddit 58 għaddit eh, eh, favur kontra għaddit 10 favur kontra Assenzjoniet. għaddit 59 favur kontra Assenzjoniet. għaddit 60 favur kontra Assenzjoniet. għaddit 61 favur kontra assenzjoniet, għaddit. 62 eh, favur kontra assenzjoniet, għaddit. 63 favur kontra assenzjoniet, għaddit. 12 favur kontra assenzjoniet, għaddit. 13 favur kontra assenzjoniet, għaddit. Tajjeb, mela se niftħu 13 biex nikkontrollawa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda numru 16 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Wieħed favur kontra assenzjoniet maddiċ. Għaddit, għaddit. 17 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Kompromess wieħed favur kontra astenzjoniet maddiċ. Ah, għaddit. 15 favur. Emżon li namlu l-20 u koll favur kontra astenzjoniet maddiċ. 21 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess 2 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 3 favur kontra assenzjoniet kontra lawa, kol. Mela s-sanal u votazzjoni għaddit. emenda 25 favur kontra Assenzjoniet maddiċ. Kompromess tlieta, favur. Kontra, assenzjoniet Addit. Kompromess erba, eh, favur. Kontra, assenzjoniet għaddit. 23 favur. Tletin, Ivan, de Krajun. Irrid ibiddel l-nuċċali għum mhumiex tajbin. L-emenda 30 favur kontra astenzjoniet sen kontra nikkontrollaw. Għaddit bitċar 31 favur kontra astenzjoniet għaddit 32 favur kontra astenzjoniet maddiċ 33 favur l-34 favur kontra astenzjoniet għaddit 35 favur kontra astenzjoniet għaddit 36 favur kontra astenzjoniet għaddit 37 lingwistik kas 38 favor kontra assenzjoniet maddiċ 39 favor kontra assenzjoniet għaddit 40 favor kontra assenzjoniet għaddit kompromess 5 favor kontra assenzjoniet għaddit u votazzjoni finali mod elettroniku. Votazzjoni maluqa għaddit. Tajib, dak kollox. Mela, nirringrazzjakom dawk li ġejtu eh, bis votazzjoni u issa nistgħu inkomplu naħdmu. But Chair, are you not grateful for us who are here to do the work? And only for those who came, came here only for... <laughs> Ma tifemx. Intkom. Inti ti tirringrazzja biss dawk li jiġu għal-votazzjoni? Le, ma ħattux, ma, ma fimx il-ċajta. Jina sellimt l-kulħat għabel il-laqa, għabel ma bdiet il-laqa. Mela, issa se ngħaddu għal petizzjoni wieħed seba' tnejn e, tnaqis għal grad ta' disabilità fil-Komunità Awtonoma ta' Valencia. Sur Marcello e, jinsa presenti. U nixtieq li kulħadd e, kull min jixtieq jitlaq mill-kamra jitlaq fis-skieti biex inkunu nistgħu nisimgħu il-petizzjonant. Mela, qabel għanna kena l-mistoqsija mill-Sinjura Leonora Evi. Se l lura l-mistoqsija tijak fejn inti et eh, naraw kif nistaw ndaħlu il-petizjonant partikolari fil-agenda segretarjat ħa nota tal-talba tijak u se niprofaw namlu hillitna biex nakkomodaw il-petizjonant u anki biex nżommu l-Brexit u koll Se niprofa, Tajjeb, mela se naddu għal-petizzjoni u nilqak sur Marcello għandek il-kelma għal ħames minuti. <coughs> Grazie ħafna, President onorevoli membri tal-Parlament, eh, interpreti, mistednin u entitajiet. Jiena nindirizza ruħi eh, fil-konfront ta'kom fissem tal-entitajiet marbutin mal-petizzjonijiet 10-62 eh, u l-1-7-2 tal 2016 L-ewwel net biex nirringrazzjalkom ħafna għal ħidma tagħkom bħala kumitat li ħidma li hawnhekk waslet għal riżoluzzjoni tal-plenarja tas-7 ta' Lulju 2016 u nirringrazzjakom ukoll ta' dak li intom għettu l-gvern valenzjan brabta madan kollu, brabta madan u kufi tistaw tejdu intom il-rapport fuq id diskrepanzi ta' dejta ta' disabilita li dan il-gvern batilkom u li għawnek għaw reprezentant tal-gvern u kol dan jirrikonoxxi il-petizzjoni tagħna u din mhux ħaġa ta' xejn, però jiddedika 30 paġna ta' dan ir-rapport biex jipprova jagħmel ġustifikazzjoni dwar il-livelli ta' li e ġifri tal-50% ta' dawk revizjonati b'evalwazzjonijiet previ u it-titjib biex ngħidu hekk in ġenerali wassal biex kien hemm tibdil. Aħna kellna 40 ġurnata bez biex nkunu nafu x'ġara u allura ippruvajna inwaslu l-kom teknika. Din it-qis l-konklużjonijiet tar-rapport biex ngħidulu hekk, rapport uffiċjali mhumiex provati, man huma simili. Għamma eh, kien sibu l-autoġustifikazzjoni mhux mitluba wkoll fejn qed jingħad li hemm prassi ħażina u mala fede wkoll fil-proċess ta' evalwazzjoni. Hemm ukoll eh, l nsibu f'dan ir-rapport tal-fatt li hawnhekk nikwota fil-95% tas sample studjat dan huwa mitqies bħala riżoluzzjoni hija xierqa. Konklużjonijiet dawn li jissaħħu il-ħtieġa li jkun hemm stħarriġ indipendenti, stħarriġ oġġettiv xi ħaġa li tkun tista' torbot fuqha xi ħaġa li tagħti tweġiba għal dan il-qasam kemm għal dak affettwati kif ukoll l kredibilità tal-amministrazzjoni nittamaw li l-peti jiddeċidi jiddeċidi li joħroġ bl-opinjoni tiegħu dwar dan ir-rapport li wasal. Mill-banda l-oħra l-analiżi tagħna li aħna batna wkoll il-gvern tal-Valencia joffri bħala blok finali prinċipju ta' soluzzjoni ġusta, legali u fattibbli, konċessjonijiet reċiproċi b'mod li għall-inqas ma jkunx hemm dawn il-ħames snin ta' problemi għal persuni affettwati, però l-gvern Valenzjan laqaħħom fl-erba ta' dan ix-xar biex jikkomunikalhom is-sospensjoni ta' dan il-proċess. U bil-kontra dak li qiegħed jingħad eh, dan ir-rapport tal-peti u dan wassalna biex nagħlqu l-kwistjoni qabel ma jkun hemm dan l-imblokk aħna ppreżentajna erba ilu fl-20 denunċa qoddim il-Fiskalija Provinzjal de Valencia minħabba l-ħarsien penali tal-ugwaljanza. Bekk aħna kun għadin insegwu l-konklużjoni tal-Kummissjoni Ewropea li unikwota unnek inwaslu dan il-każ lill awtoritajiet nazzjonali kompetenti inkluż il-rati. U hekk ukoll l-istudju mitlub fl-2015 mill-Peti dwar il-funzjoni ta' ħarsien tal-peti fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda fuq id-drittijiet tal-persuni diżabbli. Aħna naħsbu li l-arfin ta' dan l-istudju minn naħa tal-awturi tal-komunikazzjoni tal-membri tal-Kummissjoni Ewropea dan se tajjejn il-petizzjoni tagħna. U hawnhekk nikwota qed il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għal erba' artikli eh, Ewropej u ma ngħidu xejn iktar hawnhekk eh, vizavi din is-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni territorjali aħna kull ma nixtiequ armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni prattika nazzjonali. Minn din il-komunikazzjoni eh, nistgħu ngħidu hawnhekk nikkwota l-konklużjoni l-Kummissjoni Ewropea nimmaġina ma tistax tintervjeni f'dan il-każ. Però il-peti jista' jagħmel xi ħaġa iva u diġà għamel xi ħaġa viżavi il-Gvern Valenzjan u apparti minn hekk il-plenarja tal-Parlament diġà tenniet fis-seba' ta' Lulju meta fil-punt wieħed seba' wieħed riżoluzzjoni qed jitlob il-Kummissjoni tal-Petizzjonijiet biex eh, jemmel supervizjoni ta' dawn l-affarijiet marbutin mal-qasam tad-diżabbli anki skont l-istudju tal-2015. Mela, dwar il- ah, aħna qegħdin eh, qegħdin ngħidu hawnhekk li dawn in-nies qegħdin jiġu misruqin, misruqin doppjament eh, minħabba li huma diżabbli u anke minħabba l-soċjetà qed qed tisraqhom issa wkoll. Dan kollu nsibuh ukoll fl-istudju tal-2015 tal-2015 kanna u wkoll fostna waħda minn dawn il-persuni diżabbli. Aħna rridu ġustizzja u rimedju wkoll jekk ikunu possibbli, rridu namu da kollu possibbli biex insolvu l-problemi qabel ma nifastidjaw il dawn in-nies. Eh, kanna nirrikorru għal dawn l-azzjonijiet għaliex nafu li dawn in-nies għandhom problemi mal eh, biex ikollhom aċċess għall ġustizzja. Hemm bżonn li naraw u nirrimedjaw ukoll b'mod utli wkoll biex ma jkunx hemm dawn it-tip ta' diskrepanzi fil-konfront tad-diżabbli. Hemm bżonn li jkun hemm leġislaturi ta', ta bona volontà wkoll. Grazzi. Just reminding you that I gave you five minutes. Jina jiddispeċini najt tajtek ħames minuti u s-saħat seba minuti e, e, għanna ġurnata twila u dimna. Grazzi għall-informazzjoni sa sendur lejn il-sur Antonio Raja, Raja Alvarez, rappresentant tal-autoritajiet fil-Valencia. nil Nilqak. Natik merħba l-ewwel darba li jiet hawnhekk fil-kumitat aħna ċevejna dokumentazzjoni ta' dan, il-każ u issa natik il-kelma għal tliet minuti Eh, Grazzi President, nsellem il-kulħadd. L-ewwel nishti nixtieq eh, ngħid xi ħaġa dwar eh, dan is senjur u l-entitajiet li qed s Sur Marcelo qed jgħid li bejn l-2012 u l-2013 kien hemm reviżjoni ġeneralizzata tal-evalwazzjoni ta' diżabilità b'mod li jitnaqqas il-grad ta' diżabilità b'konsegwenza ta' dan il-vantaġġi li kellhom aċċess għalihom dawn in-nies affettwati. B'dan ir-rigward irrid ngħid dan li ġej l net il-Komunità Valenzjana m'għandix awtonomija biex timmodifika b'mod indipendenti il-kriterji tekniċi li fuqhom irid ikun ibbażat il-grad ta' diżabilità. It-tieni fil-Komunità Valenzjana l-ekwivalenza eh, amministrattiva hija entità eh, partikolari li tara li għandu jkun hemm ir-rispett ta' drittijiet u libertajiet tan-nies viżavi l-amministrazzjoni. Din l-entità diġà għamlest ħarriġ fil-każ rilevanti u konkludiet f'Diċembru 2014 li ma jidhirx li kien hemm ksur ta' drittijiet, libertajiet jew prinċipji rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni ta', ta Spanja U konsegwenza ta' dan issa għalaqna dan il-fajl u arkivjajna ix-xogħol kollu tielet net fuq livell parlamentari il-Kamra Awtonoma tal-Komunità Valenzjana sostanzjat proposta eh, min-naħa tal-soċjalisti fil-Parlament b'mod li tħeġġeġ eh, lill-amministrazzjoni biex ikun hemm stħarriġ u toffri wkoll rikors legali għal riparazzjoni tal dawk affettwati ir-rabanet mill-qasam amministrattiv li nappreżenta minħabba eh, l-bidla ta' attitudni tal-gvern awtonomu fir-rigward li ċara dubji li din il-kwistjoni tista' tqanqal u brabta mal rispett għal dawn in-nies li setgħu kienu affettwati u bil-ħsieb li jerġgħu jenataw id-drittijiet tagħhom f'każ li veru kien hemm dan il-fatt, intalab fl-2015 li jkun hemm proċess ta' reviżjoni biex naraw jekk jistax ikun hemm setax ikun hemm diskriminazzjoni fil-konfront tan-nies diżabbli waqt is-snin imsemmija. Kien hemm ħafna laqgħat mal-entitajiet relevanti biex ninformawhom dwar l-istħarriġ li sar. U importanti li ngħidu li ħafna mill-entitajiet li fi żmien kienu ħarġu din il-petizzjoni, issa komunikaw bil-miktub, ikkomunikawna bil-miktub il-kwistjoni li għadin referru għalija. Bl-istess mod irridu ngħidu l ħafna mill-entitajiet li resqu din il-petizzjoni ma kinux xallaqat li ġew imlaqqa minn din id-direzzjoni ġenerali. Dwar l-istħarriġ li sar, nixtieq ngħid li l-ewwel net kien hemm ħafna xogħol però ma ħareġ xejn sinifikanti quddiem l-insistenza tal petizjonanti mbagħad kien hemm reviżjoni tal-bqija tal-dossiers biex naraw jekk kienx hemm din id-diskriminazzjoni. Ir-riżultat ta' din ir-reviżjoni uh, fisser li kien hemm kien hemm rivers il-ferba każi biss mill-istudju li ġin wetta intwera eh, eh, li fl-2012 u 2013 fil-Komunità Valenzjana kien hemm diversi eh, eċiren ta' eluf ta' tibdiliet. ħafna drabi però kien hemm żieda fil-perċentwali u b'riżultat tal-reviżjoni 4800 persuna, 14% ġifieri raw tnaqqis tnaqqis tal-grad tagħhom. U mill-banda l-oħra kien hemm 29% li li żdiedu fil-grad tagħhom ta' diżabilità u gawdew minħabba fek għal daqstant mill-istħarriġ li sar min-naħa tal-istituzzjoni li qed nirrappreżenta joħroġ li ma kienx hemm reviżjoni fil-grad ta' diżabilità b'mod li l-grad jitnaqqas. U biex nikonkludi nixtieq ngħidilkom ukoll din id-direzzjoni ġenerali tkompli tkun għad-dispożizzjoni tagħkom għad-dispożizzjoni ta' dan il-kumitat biex kun tista' tgħin fl-informazzjoni kollha u l-kjerimenti kollha meħtieġa. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna. Wissandur lejn il-rappresentant tal-Kummissjoni, Sinjura Schubert. Grazzi ħafna rappresentanti tal-petizjonanti Spanjoli u anki l-autoritajiet lokali aħna eh, weġibna l-petizjoni reagġixxejna b'mod li l-istatat leġlativi tal-Unjoni Ewropea kif fil-fatt jippermettuna il-sistema tas servizzi soċjali u il-tfassil u kol tal-dizin tal-benefiċi u tal-istatus tal dizabilta u ma tal- jaqgħu taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istati Membri u bekk l-Istati il-Kummissjoni Ewropea ma tistax taħdem fuq dan il-każ. Dak li eh, aħna li namlu huwa li nikoraġiċu l-istati membri biex jagħmlu riformi biex jimmiraw u iħarsu li żied vulnerabbli fil- fil- fil-soċieta u dawk b'diżabilità huma fosthom u biex iħarsu kontra il-konsekwenzi tal-kriżi billi ħarsu lejn l-edukazzjoni, l-impjegi għalihom u daħanna l- u anki daħanna l istrategija disabilità anki fil-semestru Ewropew eh, nenfasizzaw il-djufijiet u in li ġew identifikati mill-ċittadini stess. Irċevejna ħafna almenti, ħafna minn Spanja, fejn ċittadini qed jilmentaw dwar is-sitwazzjoni tagħhom eh, fil-gwar ta' disparitajiet reġjonali fil-definizzjoni tal-disabilità u uh, nenfasizzaw dawn niġbru l-attenzjoni għal dan, per eżempju, fil-semestru Ewropew ta' din is-sena il-rapporti il tal-2017 tal-Istati membri ġew finalizzati u fil-rapport fil dwar il-pajizi fil-kwad ta' Spanja il-Kommissjoni ġibdet l-attenzjoni għal inugwaljanzi eh, illi jibqaw bejn ir-reġunijiet minħabba disparitajiet fil-posti differenti servizzi offruti u anki l-prezzijiet involuti. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal sentenza li aħna nkludejna fil-rapport din hija il-numru ta' persuni magħrufin bħala dizabli li qed jirċievi l-benefiċċji varja għal inqas minn 70% għal kważi 100% għal gradi 2 u 3 u għal inqas minn 20% għal grad wieħed u aħna qed ninkoraġġixxu l-istati membri biex itejbu situazzjoni Eh, aħna eh, nevalwaw dak li għana fil-ilmenti ta' ċittadini u dak li nisema u kol mill-personi interessati barra esterni mill-NGOs mill-imsiħba tana u minn oħrajn u kol u niprovaw intejbu situazzjoni bil-mezzi li għanna Però ma tkomx tinsew li għanna l-prinċipju ta' sussidjarità u ta' proporzjonalità u fuq il-livell Ewropew irridu naħdmu bil-mezzi li għanna dispożizzjoni tagħna. Ringrazzjakom. Your... Grazzi ħafna għal pożizzjoni ċara tiegħek brabta ma' dan il-każ. U grazzi wkoll ta' din l-attitudni pożittiva fejn ħeġġiġtu lill istati membri biex jagħmlu l-almu tagħhom. Issa niftaħ id-diskussjoni għal kollegi. Nagħti priorità lil żewġ membri tal-Kumitat imbagħad ngħaddi l-kelma lill membri oħrajn li mhumiex membri tal-Peti. L-ewwel nett is-Sinjura l-Bjol. Muchas gracias. Grazie ħafna, grazie wkoll il-petizzjonanti tal-li hawnhekk fostna l darboħra tal-li tulna aktar dwar din is-sitwazzjoni ta' ġustizzja li seħħet Valencia għal ħafna snin hemmhekk konna lejn l-aħħar eh, fl-applikazzjoni tal-liġi ta' indipendenza. Nistgħu ngħidu kważi kważi li konna qegħdin inġarbu bojkot eh, hemmhekk fil-konfront tal-liġi ta' indipendenza. Rajna dew min fir riżoluzzjonijiet kien hemm nies diżabbli wkoll li kellhom jistennew snin L-ewwel net biex tiġi aċċettata talba tagħhom u mbagħad biex biex igawdu wkoll kien hemm nies li mietu eh, fil-waqt li kienu qegħdin jistennew dawn ir-riżoluzzjonijiet eh, sistema privatizzata u dan il-kaos, dawn il-boykots, eh, kien hemm il-kwistjoni wkoll li għandna qoddimna hawnhekk li kien hemm nies li għalkemm ma kellhomx titjib fid-diżabilità tagħhom xorta waħda tbaxxilhom il-grad tagħhom. Ġifieri sofrew ukoll sofrew ukoll f'dak li ikun qegħdin idaħlu. In-nies li qegħdin immexxu llum il-ġurnata dak iż-żmien kienu kritiċi ħafna dwar din is-sitwazzjoni u minnu li kien hemm affarijiet li tjiebu Valencia brabta mal-liġi, però f'din il-kwistjoni konkreta brabta ma' dawn il-gradi ta' disabilità ma kienx hemm titjib ma kienx hemm rimedju lanqas tal-ħsara li kienet saret dak iż-żmien u allura naħsbu li din il-petizzjoni hija ġustifikata. Eh, Nifmu wkoll li jekk kien hemm titjib ma kienx hemm titjib sħiħ u allura huwa xieraq li dan il-kumitat jenalizza u jagħti tweġiba għal dawn il-petizzjonanti. Għaliex qegħdin nitkellmu dwar diskriminazzjoni tan-nies Disabilita qegħdin nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali u dan kollu huwa imħares mill leġislazzjoni Ewropea ġifieri hemm kompetenzi biex naġixxu drabta eh, ma' dan il-qasam. Jiena nappoġġ l-petizzjonanti u nitlob li min-naħa tal-Kumitat tal-Peti inkomplu nħeġġu l awtoritajiet ta' Valencia biex jinstab rimedju eh, rridu jeżaminaw dak li dak li sar b'mod li ikun hemm tiswija. U nittamaw li ma jkunx hemm aktar nies li jgħaddu minn din l-esperjenza għaliex dan huwa preġudizzju għal dawn in-nies diżabbli. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Terry Cabras. Grazzi. Jena Nifraħ lis sur Marcelo intervent tassew tajjeb. Eh, Rrid nifraħ ukoll ir rappreżentant tal-gvern ta' Valencia wkoll intervent ukoll tajjeb tagħhom intervent interessanti dak li dejjem jissorprendini huwa li ħadd ma jkollu responsabilità fuq xejn Il-Kommissjoni qed tgħid le aħna m'għandniex naqsmu tajjeb wisq. Il-Komunità Awtonoma ta' Valencia tgħid le il-Gvern ċentrali għandu x'jaqsam, però naħseb li hawnhekk hija xi ħaġa li rridu narawha. Aħna mhux qegħdin niddiskutu l-kriterji hawnhekk li japplika l-Istat li jiddeċidi l-Istat qegħdin niddiskutu l-applikazzjoni tal-kriterji. Ġifieri dwar dan Eh, il-gvern valenzjan ma jistax jaħsel l-idea għaliex l-applikazzjoni hemmhekk hija tiegħu. Għalhekk hija importanti reviżjoni, hemm rikonoxximent minn aħdar gvern valenzjan ukoll li kien hemm biżejjed kaos eh, fil-proċedimenti eh, kien hemm reviżjoni mhux xierqa ċerti każi, kien hemm ċerti dubji dan intqal mill-gvern awtonomu. U jena jider li rajt li fil-kazijiet ta' revizjoni kien eh, u kol ċertu terqim u kol ta' doppju ta' dawk li maġġawx mimsusa. Dinja ħaġa importanti. Semmew xi 4000 u 9000 id doppju forsi ma kienx hemm biżżejjed żmien, forsi ma kienx hemm biżżejjed riżorsi jekk ikun hemm bżonn riżorsi eh, nsibuhom irridu, dak li rridu ngħidu hija li din il-kwistjoni hija sensittiva ħafna, ħafna sensittiva għaliex dawn huma nies li mhux biss jinsabu f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ u inġustizzja, però anki f'sitwazzjoni ta' diżabilità f'ħafna drabi. Jiġifieri l-inġustizzja hija inġustizzja definittiva, grave ħafna, bażika ħafna. Dan ir-rigward jiena wkoll nipproponi li naslu sal-konklużjoni tal-proċedura. Huwa ċert li dan il-gvern eh, tieb, sistemi eh, tal-gvern tieb u għalix eh, ta' qabel kienar, però kemm bħala kawzi li waslu għal din l-applikazzjoni l-ħżiena tal-kriterji kif ukoll l-effetti li kien hemm ukoll kif għalet il-kollega tiegħi għal-bjol. Irridu naraw daw qabel ma nikkonkludu l-proċess. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Valina. Mela biex ma noqgħodx nirrepeti jiena naħseb li kemm Marina kif ukoll Terri, tkellmu tajjeb ħafna, spjegaw tajjeb ħafna. Però nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa jiena min-naħa tiegħi dawn il-petizzjonijiet irridu jibqgħu miftuħin. Dawn huma drittijiet umani li qegħdin nitkellmu dwarhom il-Kummissjoni Ewropea jiddispjaċejni ngħidu dan, però bħalma qal Terry hawnhekk donnu ħadd m'għandu responsabilità mhux qegħdin nitkellmu dwar drittijiet umani, aħna qegħdin nitkellmu dwar diskriminazzjoni. U mhux biss kija eh, kwistjoni l-Kostituzzjoni Spanjola Hemmhekk id-diskriminazzjoni tissemma id-dinja xi ħaġa antikostituzzjonali wkoll xi ħaġa li qed jgħid il-prosekutur ukoll, però jekk aħna mill-Unjoni ma niddefendux lil dawn in-nies eh, li qegħdin iġarbu diskriminazzjoni, allura ma nafx għalfejn qegħdin hawnhekk aħna il-fatti huma ċari kien hemm tnaqqis fil-gradi Eh, id minu huwa twil, dawn huma nis diżabbli, ħafna drabi eh, jispiċċaw biex jirħu immotu. U din hija ħaġa ħaġa mhux xierqa eh, illum il-ġurnata u allura din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Thank you very much. Mrs. Rodriguez Pineiro Fernandez. Signora Rodriguez. Grazzi ħafna, President, jena u kol nishtiq nibda billi billi nirrikonoxxi x-xogħol imwetta mill-petizzjonant u dawn l-entitajiet għaliex żammew ħajja din il-kwistjoni li tixelqilha tweġiba. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Gvern Valenzjan għal dan ir-rapport. Jiena naħseb li Meta niġu biex insolvu din il-kwistjoni li hija sensittiva ħafna iva li qegħdin nitkellmu ovvjament dwar nies u minnu wkoll bħalma qalet ir-rappreżentanti tal-Kommissjoni li din hija sitwazzjoni ta' vulnerabilità minħabba l-grad ta' diżabilità li jista' jkun hemm. U ovvjament ukoll nixtieq nirringrazzjakom ukoll għaliex nifhimhom id-dubji dwar kif saret l-applikazzjoni tal-evalwazzjoni għaliex huwa minnu li fil-Komunità Valenzjana waqt żmien tal-gvern tal-Partit Popolari l-liġi ta' dipendenza ma tantx rat priorità viżavi l-applikazzjoni tagħha stess. Għal daqstant jiena nixtieq nifirħilhom tax-xogħol li sar, però nixtieq insemmi wkoll l-affarijiet li saru mill-gvern ukoll. Irridu naraw ta' min il-kompetenza Ta l amministrazzjonijiet il-Kummissjoni Ewropea huwa minnu danna fuq aħna il-livell tal-Kummissjoni ta' kompetenza minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà hawnhekk ma tantx jaffetwa u għall-Istat membru u l-awtoritajiet awtonomi li huma kompetenti hawnhekk rappreżentant tal-Gvern Valenzjan semma l-kriterji tekniċi li mhumiex huma li jifissaw u l-istat li jifissom daw, jiena nitlob lill kummissjoni li tirkonoxxi li fi Spanja hemm ċerti diverġenzi fil-grad ta' implementazzjoni nixtieq. Nistaqsi issa x'inhu huma l-kriterji tekniċi li qed tapplika Spanja u jekk dan mhumiex xierqa għaliex dawn imbagħad tittapplika l-Komunità Valenzjana tieni net. Jiena naħseb li bil-gvern attwali saret revizjoni ta' dawn it-talbiet. Għonek semmew ċerti ċifri mit-talbiet li ġew prezentati minn nies li tnaqsilhom il-grad ta' diżabilità tagħhom kien hemm 1500 e, e, ġimbassa li kien hemm 27% minnhom minnhom dawn dawn 16% bidlu il-faxxa, eh, Zdidu fil-faxxa 16% u 11 minnhom eh, sabu ruħhom faxxa aktar baxxa. Rizultat riżultat eh, bekk kien li ċerti nies tnaqsilhom il-grad. Aħna irrid ikollna ċerta ċertezza f'din it-tip ta' reviżjoni. Għana meta nitkellmu dwar nies rridu kunem revizjoni tan-nies kollha, mhux ta' sample, mhux ta' sample biss. U għal daqstant ir-reviżjoni personalizzata hija ħaġa xierqa forsi. Jekk jiena naħseb li l-gvern issa tem l-eżerċizzju tiegħu u jekk rali kien hemm tibdili ġustifikati, aħna għandna bżonn li jkollna eh, serħan il-moħħ eh, bil-proċedura li saret għaliex issa hemm gvern li jista' jirrimedja għal sitwazzjonijiet li saru fl-modi għaliex dawn in-nies jixirqilhom kull għajnuna grazzi. Grazzi ħafna. Mandiġ kelli oħrajn fil-lista tiegħi u għalhekk jiena ngħaddi l-kelma l darbohra l petizzjonant. Is-sur Marcelo għandek il-kelma għal żewġ minuti oħra. Grazzi ħafna President. Leonet nixtieq ngħid li jidher li d differenza bejn diżabilità u dipendenza da mhix ċara Aħna għadin nitkellmu biss dwar diżabilità hawnhekk u din il-konfużjoni nħolqot hawnhekk u anke preċedentement, jiġifieri rridu niċċaraw eh, l-affarijiet. It-tieni net aħna mhux qegħdin diskutu dwar il-kriterji tekniċi dawn ma nbidlux. Issa naraw xieġri eh, nixtiequ li l-Unjoni Ewropea eh, tesprimi ruħa fuq dawn l-affarijiet ukoll u t-tillet net fuq kwistjonijiet oħrajn l-uffiċċju tal-prosekutur mbagħad jesprimi ruħu. Naraw x'jiġri mbagħad naraw jekk għandniex raġun u naraw x'jiġri minn hemmhekk. U ċar ukoll li aħna hawnhekk mhux se noqogħdu nidħlu fir-retorika jew kwalifikazzjonijiet. Aħna irridu naraw biex nemnu. U aħna naħsbu l-Parlament Ewropew eh, għandu dan il-Kumitat peti u dan il-Kumitat jiet kull ma jmur ħares il dawn in-nies diżabbli. F'dan l-ambitu, dan l-ambitu li jiet eh, jinħoloq irrid l-ewwel net artiklu 33 tal-Konvenzjoni tal ġus Maquda li intom ta' foħsew biex jara kif il-pajjiżi qegħdin ikunu konformi ma' dawn il- kriterji ġenerali l-problemi li jista' jkun hemm. Aħna ninsistu li rridu naraw biex nemnu, però nittamaw li l-pet ikompli jagħmel xogħlu, jagħmel dak kollu possibbli biex jaraw jekk hemm ġustizzja jekk ikunx hemm rimedji mbagħad u mbagħad nagħlaq hawnhekk evidenza. Il-kol kemm aħna nieħdu ħsieb nis dizabli, jew nistaw nkunu dizabli u kol. U xinu, grazzi ħafna u jekk intom tixtiqu dettal finali nostalġiku insemmi l-dur demat, dramaturgu, eh, kwotazzjoni minna ħatijaw. Grazzi ħafna. Thank you very much. I would like to... Grazie ħafna. Grazzi għal darba grazzi tal-li għattiġi għawnek fi Brussel, grazzi tal-li samt l-esperienzi tijek maħna. Issa nishtiq nirringrazzja għaw kol l-autoritajiet ta' Valencia, grazzi ħafna l-tweġiba tijek u għal dak li għettilna. Issa, dak li rridu namlu huwa li nżommu l-petizzjoni miftuħa. Dan huwa ta' tħassib kbir l membri kif rajtu intom stess din hija kwistjoni li qed importanza kbira. Issa, il-kompetenza hija tal-awtoritajiet Spanjoli bħalma qalet il-Kommissjoni. U dan jafu wkoll is-Sur Marcelo, l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nesprimu tħassib tagħna brabta ma' din il-kwistjoni u nħeġġu wkoll l-awtoritajiet Spanjoli biex jindirizzaw din il-kwistjoni, jaraw daqsxejn din is-sitwazzjoni anki vizavi dawn in-nies vulnerabbli affettwati minn dan il-każ li issemma hawnhekk f'dan il-Kumitat. Il-membri tal-Parlament Ewropew huma mħasbin dan għandkom tkunu tafuħ u aħna se nkun qegħdin insegwu dan kollu b'interess kontinwu. Is-Sinjura Stanoka. Iva, importanti kollu din l-informazzjoni l-Kumitat Emple. Jiena qed nirrappreżenta l-Kumitat Peti fil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Hemm bżonn din l-informazzjoni tiġi trasmessa wkoll. Din hija idea tajba ħafna wkoll nagħmlu dan u ġara darba inti membru f'dan il-Kumitat norbtu fuqek biex dan biex dan isir. Grazzi. Peter, jiena wkoll grat lill president Grazzi ħafna tal-li hija definiet it-tensjoni politika li għandna hawnhekk. Skont is-sitwazzjoni legali attwali fl-Unjoni Ewropea l-kompetenza brabta ma' suġġetti bħal dawn hija tal-Istati Membri. Aħna l-problema nirrikonoxxuha, però Din hija xi ħaġa li qiegħda tiżvolġi fil-bot, fil-bot minn hawnhekk. M'għandkom xiċċedu, eh, petizzjonant, komplu ġildu għall-interessi tagħkom. Fi Spanja din hija kontradizzjoni tipika, aħna minn banda hawnhekk irridu normalizzaw. Mill-banda l-oħra hemm is-sussidjarjetà. U f'dan il-każ hemm kompetenza ċara l-Istat membru. Minħabba wkoll l-isfumaturi eh, li jista' jkun hemm. Irridu nkomplu naħdmu ġifieri, nkomplu niddiskutu dan kollu mal-kumitat responsabbli għal dawn l-affarijiet u jiena nħeġġeġ il-petizzjonant biex ikompli jaħdem fi Spanja. Grazzi, jiena nixtieq ukoll. Nirrikorri għal darbohra l-awtoritajiet Valenzjani mhux biss tistgħu tibbatu it-tra intom aħna wkoll Akkumissjonajna studju fl-2015, studju interessanti ħafna u dan se ninkluduh ma tweġiba tagħna lilkom. B'mod li jintom issibu dan l-istudju li l-Parlament Ewropew kien ikkummissjona brabta ma dan is-suġġett. Grazzi ħafna lilkom kollha għal dan kollu u issa inkompli bil-petizzjoni li jmiss. Ħabib antik tagħna dan xi ħaġa li tħasseb ħafna lill kumitat ukoll din petizzjoni 930 tal-2016 fuq ir-ratifikazzjoni f'waqta u l-implementazzjoni l-applikazzjoni tat trattat ta' Marrakesh David Hammerstein qiegħed hawnhekk qiegħed jirrappreżenta din il-kwistjoni. nil għal darboħra ħabib antik tagħna ex-membru ta' din il-Kamra għandek il-kelma l-5 minuti. you ever so much. Grazie ħafna. Aħna wasilna f'punt fit-trattat, fin-negozjati ta' trattat ta' Marrakesh. Ma nafx hekk il-Kunsillu ix preżenti. Dina hija ta' dizappunt meta wieħed iqis li l-Parlament adotta pożizzjoni unanimi fuq din il leġislazzjoni fuq it-Trattat ta' Marrakesh. U il-Kunsill għattile darba e, mhuwiex preżenti u l-ewwel ħaġa li nixtieq nitlob lill-Kumitat hija li ngħidu kemm jiddispjaċina li l-Kunsill mhuwiex preżenti. Il-punt prinċipali huwa illi trialogu beda u minkejja il pozizjoni unanimi tal-Parlament u minkejja anki proposta inizjali ċara u pozittiva minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, hemm numru ta' stati membri illi edih jihdu pozizjonijiet distanti mill-pozizjoni u anki distanti mill-li jisoddisfaw il- l-anijiet ta' trattata ma' Rakesh. U anki fil-qorti ta' ġustizzja ħarġet opinjoni li qalet illi il-bazi legali u hija l-artikolu 114 ta' trattat illi hija ħaġa aċċettabbli għal kummissjoni u timxi anki skont il- ix-xewqa tal-Parlament u dan jfisser li għandu jkun hemm armonizzazzjoni tal-regoli interni anki eh, fuq il-copyright specialment dawk li qed jiġu konsiderati fid-direttiva għall implementazzjoni ta' trattat ta' Marrakesh. Din il opinjoni tiċċara illi l-Unjoni Ewropea għandha eh, Eh, eh, kompetenza esklusiva ratifikazzjoni, ma tfisser ukoll illi il- in-nuqqas eh, ta' implementazzjoni mill-Stati membri edin jiksru l-spiritu tal-artikolu 114 u ek ma jisirx da kur stat membru se kollu mod differenti ta' applikazzjoni ta' dan it-trattat U, u propju għal kontrarju ta' dak li tqal fil-Kummissjoni li qal li approċ għandu jkun eh, unifikat, armonizzat, anki kommerċjalment, u minkejja l-opinjoni tal-orti, tal-Kummissjoni, u minkejja l pozizjoni unanimi tal-Parlament, għatem numru ta' stati membri, u se jkolli nsemmi xieħut minnom il-Germania, Danimarka u Spanja, għadhom jitolbu il- dan il-kompens eh, eh, ekonomika għal kull ktieb li jiġi eh, maqsum. Et jitolbu 13 euro u 50 ċentezmu għal kull ktieb li jiġi maqsumek u rappresentazzjoniet edin jajdu ma nistawx aħna naċċettaw illi, e, illi mill-Austria se uħorġu e, u e, se jkun hemm offerta kbira wis minnaħa ta' dawn il-kodba bil-Ġermanis għal nis omja. Uh jena ma nifimx għaliex għaxe raġun ta' din il raġuni ta' din il-leġizlazzjoni, eja propju e, e, raġuni kommerċali. U il- e, sin tal-kodba għal nis omja mhuwiex qed jipperikola bl-ebda mod l-ebda interess tal industria U anki l-Ispanja għalet illi għandu jkonna kumpens ekonomiku għal din il-kwistjoni, anki jekk għal ħafna snin ma kienx hemm kumpens illi eh, illi, illi kienu eh, maqsuma fuq il eh, ma mal-organizzazzjoni principali tal-omja. Issa eh, qed jitkellmu fuq id-disponibilità kommerċali huma jixtiequ li dana jkun għala kartu, kull pajjiż jista' jimplementa trattat bir-raġuni bil-mod li jrid. U dana huwa kontra l-spirtu u anki kontra sens tal eh, tal tal tal tal direttiva eh, u ta' trattat ta' Marrakesh. Il-Komissjoni talbet li mandux ikun hemm regoli speċjali fuq il-kompensazzjoni jew fuq id-disponibilità kommerċjali fl-istati membri għax din hija eh, maħsuba bħala xkiel dana mhuwiex neċessarju għaliex eh, organizzazzjoni mhux ta' profitt li jagħmlu kopja speċjali ta' ktieb u jmorru għal spiża kbira għal ktieb li diġà jeżisti fuq is-suq E, e, hemm pis enormi amministrativ u anki e, spiża biex ikun jista jgħati għal nis foqra u edha toħlo anki inċertezza legali. Dan jitfisser li xaħat fil-Litwanja per eżempju għandu jkun informat fuq il-liġijiet kollha fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea biex ikun jista' jaqsam ktieb għal omja u dina miex aċċettabli u hija xkil kbir għal sim tal-kodba għall omja U jiena nixtieq li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet illum jitlob li l-Konsil jirrispetta test fil-premessa numru 11 fil-direttiva tal-leġizlazzjoni biex tirrispetta l-opinjoni tal-Parlament, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-organizzazzjonijiet tal-omja fuq il-premessa 11 tad-direttiva u nishtiq li din litra tintbat li rappreżentazzjonijiet permanenti tal- 28 pajjiżi 28 għax anki il-Renju Unit għadu qed joħloq ħafna problemi minkejja l-fatt li l-Gvern Ingliż jixtieq jitlaq mill-Unjoni Ewropea illi niktbu f'din l-ittra illi l-anijiet ta' trattat għandu jkollhom implementazzjoni armonizzata ta' dawn il-liġijiet mingħajr ma noħolqu xkiel u din l-ittra wkoll għandha tiġi mibgħuta qabel il-qabel eh, il-laqa uffiċjali ta' trialogu li fl-10 ta' Mejju. Grazzi David, forsi issa dak li nistgħu namlu eh, eh, hija li nitolbu l-Magritu l-Peter li jitilqu u jċemplu l-gvernijiet tagħna. Is-sinjura Awken tajt li mhux il-gvern tiegħi m'għandux jaqsam ejma imma dija ċajta ma tkun ħaġa utli ibqa' waħħu u jiena kuntent anki nati l-mikrofonu lil Sur Ebert, rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazie. Grazzi u koll l-petizjonat. Jena nishtiq nfakkar fejn wasalna minnaħat l kummissjoni fuq din il-kwistjoni. Għaliex l-implementazzjoni ta' trattat u xiet il-qoddim il ha adottat eh, regolament u anki direttiva fil-14 ta' settembru u hemm negozjati għaddejjin bejn il-koleġislaturi, anki l-lum stess eh, waqt din il-laqa, u qed naraw li mixin qudiem ħafna u naturalment fuq il-kwistjonijiet prinċipali li sur Hammerstein xemma. Issa nixtieq ngħid infatti li l-proposti tal-Kummissjoni ma prevedix flessibilità għal kompens u, mm, u disponibilità kommerċali li l-Stati membri sa' jitkellmu u qegħdin jitolbu. Jit, jit, jit, Issa, fuq kif se nimxu l-qoddim? Din hija kwestjoni għal koleġislatori, però mx rajna ħafna progress u aħna speranzużi illi nil jintlaħa ftejim malajr u fuq il-kwestjoni ta' ratifika li tkellem fuq Astor Hammerstein, peress li l-orti u wkoll konfermat fl-14 ta' frar ta' din is-sena illi hemm kompetenza esklużiva tal-Unjoni Ewropea biex tirratifika it-trattat aħna nittamaw illi issa nimxu l-qoddim fuq dan ukoll. Għaliex is-sitwazzjoni attwali hija illi il-Komissjoni proponit il-ratifika illi bħalissa qed tiġi diskussa fil- eh, fil-Kunsill u ila anki żmien imħabba id-diskussjonijiet mħabba il-natura esklużiva tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u baqat lura u il-Kommissjoni toħda bis-serjetà din il-kwistjoni u hija impenjata biex timxi l u tagħmel ratifika mingħajr dewmien ta' trattat ta' Marrakesh. Grazzi. Grazzi ħafna. Niftħu dibattitu u Margaret Auken, grazzi ħafna. U grazzi verament għal kommissjoni illi għettajnuna ħafna f'dan il-dossier. Dan il-komitat ilu jitratta dan il-sujġet mill-2009. U u dawnu ma zewċ istituzzjonijiet li għamlu progress kbir dim. U ja verament ta' imbarazz illi nisimaw illi il konsil qed iwaqqaf il-kwistjoni anki anki anki il-ministri tana eh, informat il-parlament u tati l-informazzjoni anki l-associazzjoni tal omia u f'april umbat eh, kienem komitat fil-parlament, dispieċina ma nafux xinjab il-votazzjoni tal-parlament għax għaddu maġiġ votat fil-plenarja. Imma da juri illi hija kompletament ignoranti, ma miex informata fuq kif jaħdem is-sistema. għalet u ukoll fuq il-omja illi ma kien hemm nebda protesta minnaħa tal-omja fil- smieħ. U għaċar dan għax kienet protest, kienet proposta tal-Kummissjoni. Imma fl-April u f'Marzu l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Omja kienu batu protesta lil-gvernijiet kollha. U din il-persuna ma qalitx xejn ma informax li parlament Danis. U aħna rridu najdu lil <coughs> gvernijiet. Umbaħt nishtiq nżid ukoll illi jekk għandna diġà kopja aċċessibbli fil-suq ta' ta', ta, ta, ta ktieb Is-suq stess qed jgħin l-industrija. E, Ġifieri flok ma u xkiel legali nistgħu nużaw is-suq kif inhu għax jeżisti diġà l-ktieb. Umbat, il kunsill talab li jkun hemm żmien verament twil għall-implementazzjoni u huma meta firmaw it-trattat fl-2013 minn għalija u ma kienu jafu il-problema xini u minn għalija kien fl-2016 illi ivutaw u talbu l-Kommissjoni biex jħorġu b'implementazzjoni m'għandhomx raġuni serja għal biex jagħmlu dan il-posponiment daqshekk twil tat-trattat. aħna għanna eh, eh, najdu l-gvernitana ma nafx il-gvern zvedis f'sitwazzjoni jew l-Franċiżi jew l-Ġermaniżi, anki fil-modi kien hemm problemi. U gvern Franċiż ukoll nixtieq inkun naf għandna norganizzaw kampanja fuq livell politiku. Irridu najdu l-gvernitana, speċjalment int Peter, illi illi Excellent. Peter Jar? Ja, vielen Dank. Also, äh, man kann... Peter, nistaw aħna najdu illi dana mhuwiex eżempju tajjeb tal-Unjoni Ewropea u kienem anki minn semma l-fat li il-problema jgħat fil-Kunsill u fil-fat ekku u dak li qed jiġri wara xeni hija verament ġlida fuq il-kompetenzi. U ma mumiex lesti jirrinunċaw għal kompetenzi il-pajjiżi edin ikaskru saqajhom speċjalment il-Ġermanja b'din l-idea tal-orti Eh, illi deċidiet minn se jkun responsabli hemm 28 stat membru u 28 eh, servizzi ċivili organizzati tajjeb fl-istati membri u supposti għandhom jaslu għal soluzzjoni u u mbagħad għandna il-Kummissjoni li qiegħda fuq l-istess naħa tal-Parlament. Irridu aħna neżerċitaw l-influenza tagħna, kulħadd minna rridu nitkellmu mal-gvernijiet u ngħidu li ma nistgħux nifmu, n-nies ma jistgħux jifmu għaliex mhux qed jimxi l qudiem dan il-dossier. Il-Kummissjoni imxiet il qudiem ftit u jiena nħeġġiġhom biex e, u nara fil-progress li għamlu. Il-Parlament Ewropew huwa mitaj fil-mija eh, jappoġġa din il-kwistjoni u mal-petizjonanti il-kwistjoni hija President hemm bżonn nikdbu il-Kunsejl u ngħidu imxu u għamlu xi ħaġa għamlu xi ħaġa eh, pożittiva għal darba. U Iprovaw għamlu daqsxejn ta' progress meta titkellmu fuq il-copyright jew il-prezzijiet tal-kodba kull stat membru għandu l-istess strategija, dan huwa dak li qed jiġri. Però dan huwa suq suq mingħajr frontieri u, u jirrigwarda l-persuni b'diżabilità irridu aħna namlu pressjoni mal-Kunsill, il-Kummissjoni għad fuq naħatana, il-Parlament qed jaħdem eh, sfiq u l-kwistjoni hija x'se nagħmlu minn dal moment il-qudiem. Eleonora, Evi. Grazzi, jina u koll. Fil-fat nina ma dak li għarru kollegi sissa. Sfortunatament dan għu dawk il-kazijiet illi fih il-Kunsill u f'dan il-kas anki manki b'mod ġenerali qed jagħtu l-idea li din l-Ewropa li qed tinqasam anke meta hemm il-protezzjoni ta' drittijiet u din ma nistgħux naċċettaw din il-ħaġa, speċjalment meta nippruvaw eh, dejjem nagħmlu l-attenzjoni tagħna tal-interessi kommerċjali u minflok għandna nifukaw fuq id-drittijiet tal-persuni mhux fuq dan m'hemmx iktar skużi. Diġà għal oħda eh, nerġa' ngħidu jien hemm anki l-parir tal-Qorti tal-Ġustizzja eh, u m'hemm l-ebda skuża għal biex ma nagħmlux ratifika ta' dan it-trattat u dan il-dewmin ma nistawx nifmu għaliex eh, u ma nistawx naċċettaw assolutament jiena u koll napoġġa il-proposti kollha tal-kollegi li għamlu dalodu u il-komitat tagħna għandna għandu dmir morali biex jaġixxi fuq dim biex jiddefendi drittijiet, drittijiet importanti li ħafna drabi jiġu miksura u allura naqbel mal-kollegi u nittama jiena wkoll li nkunu nistgħu nibatu itra lill-Kunsill biex eh, eh, eh, biex nappellaw li l-om biex jimxu l-qoddim u jers u lejn il-ratifika. Grazzi. David, issa inti għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Hemm kwistjoni prinċipali hawnhekk min għandu l-mandat demokratiku fil-fatt il-gvern tal-Bavarja mar fil- -fatt, Bundesrat fil-Germania u tal-, tal talabhom jappoġġaw il-kwistjoni tal-disponibilità kommerċali u din l-pożizzjoni ġiet rifjutata tlet darbit. U hija ħaġa verament ta' sorpriża illi il-Bundestag rifjutaw anki il-kwistjoni li qed jiddefendu ma stess u batu anki ittri. Anki fl-Italja ġara xi ħaġa simili. F'Ġunju fil-Parlament Taljan il-membri tal-gruppi kollha politiċi appoġġaw il-pożizzjoni li era rappreżentata anki mill-premessa numru 11 u anki il-partit fil-gvern u mbagħad f'daqqa waħda kull darba illi e, jintaqa' l kunsill jieħdu pożizzjoni kontrarja. Fejn huwa il-mandat demokratiku għax aħna hawnhekk għandna bżonn ta' gwida legali għall-armonizzazzjoni tal-liġi. Minajr Mingħajr e, din il-gwida legali legali li huwa il-premessa 11 eh, se jkonna konfużjoni totali u, u, tafu kif se se jiġri hawnhekk se jerġa' jiġri illi tmur lura fil-qorti tal-ġustizzja. U aħna dak aħna dana ma ridux li jiġri hekk bil-liġijiet Ewropej bil-imħalfin fl-Luxemburg jiddeċidu kollha, li jridu niddeċidu aħna politikament. U għalhekk il-Kommissjoni Ewropea b'mod intelligenti qalet li daħna rridu nagħtu messaġġi ċari lill istati membri fuq kif għandha tiġi applikata din il-liġi. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq id-drittijiet bażiċi u mill-organizzazzjoni eh, eh, tal-Omja Ewropea u tad-dinja jekk mhux se jkun hemm leġiżlazzjoni mhux se nappellaw biss lejn il-ġustizzja tal-Europa imma se applikaw anke għal konvenzjoni tal-ġnus ma'uda biex ngħidu illi da dana mhuwiex mod ġust u l-aħħar punt. Wieħed mill-argumenti E, e, e, li għajdu kontra il-proposta tal-Kummissjoni hija li din hija sejra kontra il-ftejmit volontari jew anki l-MOUs li ġew infirmati bejn l-organizzazzjoni tal-omja u l-industrija ċatra. Mhux veru da il-leġislazzjoni li għandna qudiemna m'għandha assolutament xejn taqsam u mhix qed twaqqaf lebda qed timxi lebda ftejmiet jew eh, MOUs biex jagħtu kotba bejn l-industrija bejn l organizzazzjoniet dawn u umbat ħaġa oħra em hemm eh, teddida u jgħidu li jek din il leġizlazzjoni allura jmien nista' ikopar aktar ma'kom eh, ċerti parti mill industri jgħidu ek, ma dinja hija kwistjoni li ma nistax naċċettaw. Laħar punt mbagħad iktar minn 30 pajjiż fid-dinja irratifikaw qed jimplementawa il-trattat ta', ta Marrakesh. Ħafna minnhom daw qegħdin fl-Amerika Latina, fl-Afrika u fl-Asja u minn li anke fl-Kanada. Minkejja da il-maġoranza tal-kodba bil-Ispanjol, bil-Inglis, bil-Ġermanis, bil-Franċis, il-kodba fil-lingwi principali eh, illi jinqraw eh, huma fl-Unjoni Ewropea il-trattat ta' Marrakesh se jkun inutli sakemm l-Unjoni Ewropea ma titħolx u timplementax it-trattat. Dan hija l-opinjoni li rridu nagħtu aħna mill-Kumitat eh, tal-Petizzjonijiet tal rridu nibgħatu ittra b'referenza biex nappoġġaw anki il premessa 11 lil eh, eh, membri tal-rappreżentazzjonijiet permanenti tal-Istati membri. Grazzi David, u anki grazzi tal-istamina tiegħek biex tiġilet din iġlida sal-aħħar net. U jiena Nemmen ukoll illi eh, anki il-rappresentanti tal-Kommissjoni eh, kienu pozittivi ħafna li se tlaħa ftehim u nishtiq informakom illi attualment illum propju issa hemm laqa teknika li għaddejja u forsi għalhekk il-rappreżentant tal-Kummissjoni mhuwiex hawn ma qiegħed f'dik il-laqa l-oħra. Eh, il u rappresentant tal-Kunsil, forsi ritnajt jien rappresentant tal-Kunsil, forsi rappresentant tal-Kunsil atem u e ataw għal din raġun li e ataw eh, Nistaw nagħmlu eżattament dak li għettajtint, David, li batu din littra Pero jidrinna li ħaġa stramba li nibatu għal dawk il-pajizi, dawk il-rappresentanze permanenti li huma diġa a favur ta' da. Aħna nkunu iktar b'saħħitna jekk nindikaw li muma dawk il-pajizi li qegħdin jaħdmu kontra <clears throat> din ratifika Bla dubju, hemm pajjiżi illi ħadu pożizzjoni iktar qawwija pal Ġermanja, l-Danimarka, l-Italja, ir-Renju Unit u, u issa anki e, e, jekk eh, kienu pożittivi fl-modi anki Spanja edha tieħu pożizzjoni negattiva. Mela jina personalment naħseb li l-ittra tkun ħafna iktar qawwija jekk aħna nindikaw mm, li muma l-pajizi diffiċli flok ma nibatu ittra ġenerali l-kulħat u nibatu anki li dawk illi mumiex propju kontra. Forsi tistatejna biex nidentifikaw li muma dawn il-pajizi u nibatu l-ittra. Margaret, kumment zaħir, din il-pozizjoni hija issa il-pozizjoni uffiċjali tal-Kunsil u għal din il raġuni jiena kont anki prezenti fit-trialogu u li huma bħalissa huma propju mafusin biex e, jieħdu din il-pożizzjoni. E, forsi nistgħu nagħmlu flittra li ngħidu li aħna konxi illi huma dawn il-pajjiżi illi huma kontra. Għax mhuwiex segret aħna nafu mill-parlamenti differenti nazzjonali tagħna għax il-pozizjoni tal-Kunsilli li verament eh, eh, eh, ħażina. Imma din hija il pozizjoni maġġor ta' maġġoranza, però hemm ftuħ ukoll f'ċerti pajjiżi. Iva ħan nagħmlu hekk u nibatu ittra lil kulħadd lil permreps kollha fil-Kunsill biex bekk ikkunu nistaw norom illi aħna għandna bżonnu l-appoġġ tagħhom f'din il-kwistjoni. Grazzi Margaret. Namlu, namlu hekk David. U kompli, kompli bl-spiritu eccellenti tijak u t-rinunċax. Le, grazzi Cecilia, maħnix ta' nirrinunċaw, grazzi, eccellenti. Grazzi tal-li Ġejtu nipqaw nipqaw nibqaw f'komunikazzjoni. Sta l-punt li mis, il-punt 16, petizjoni 986, l-arfin tal dizabilità ċivili u handicaps bħala prerequisit tal-eżamijiet tadħul fil-universitajiet. Il-petizjonant mhuwiex preżenti u allura jina kontenta nati il-mikrofonu li sinjora Zjora minant il-Kummissjoni. Thank you very much. Grazie. President. Iva, il-Kommissjoni reagisce tal-petizjoni l-onet, l-edukazzjoni, Ja, kwistjoni li taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati membri. U għalhekk dan ifisser li aħna rġejna l-ewwel billi edna li l-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'dan il-każ għax memx liġi tal-Unjoni Ewropea f'rigward ta' din il-dan il-kas. Mela, L-ewwel nett għandna l-Konvenzjoni tal ġnus maquda fil-kwatt ta' ġutijiet tal-persuni b'disabilità l-artiklu 24 eh, li jitratta l-edukazzjoni u l-Konvenzjoni ġiet ratifikata mill-Unjoni Ewropea u l biċa kbira tal-Istati membri li inkludu l-Italja. U bekk l-Italja trid tiżgura illi tagħti aċċess għal Eh, u għall-edukazzjoni inklusiva l-istudenti kollha li għandhom disabilità. Minnaħa tagħna mill-Kummissjoni, apparti mill-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda, aħna kena bħala leġislazzjoni li xtaqna nestenduha Kenna direttiva tal-ugwaljanza tal-impiegi fil-li għanna fil-qasam tal-disabilità u bekk l-2008 xtaqna nestendu din direttiva anki biex titratta tkopri l-edukazzjoni u koll. U kienem bil dwar dan minna tal-parlament u koll. Iżda dan għadu għet jiġi diskuss minn dak iż-żmien tal-2008 fil-Konsil dan ifisser illi xi stati membri ma kienux favur sissa illi kunem din l-estensjoni. Ta' direttiva tal gwaljanza Dan huwa l-ewwel element li għandna U aħna ekket najtu li l-petizjonanti t-tini jitratta l-konvenzjoni ta' ġus ma'uda. Aħna għet najdu li l-istati membri. U, u ma konxi ta' da, illi jiridu jissottomettu rapporti uh, eh, xikultant periodiċi l-Komitat tal- ġus maquda dwar drittijiet tal-dawn il-persuni ġifri kull eh, erba sa sitt snin bej wieħed u ieħor. L-Italja sena li għaddiet f'Ġunju tal-2016 resqet rapport dwar kif qed jimplementaw il-konvenzjoni kif id-drittijiet tal-bniedem qed jiġu implementati. U xi ftit xhur wara l-Kumitat wieġeb u għandna lista ta' il-kwistjonijiet u batem il-kummenti. Eh, mela, kien hemm eh, tweġiba anke fuq l-artiklu 24 f'rigward tal-edukazzjoni u wieħed mill-kummenti tagħhom huwa illi l-edukazzjoni inklusiva għandha ssir anki iżjed inklusiva. Għax kellhom xi kummenti mill-mekanizmu ta' monitoraġġ fl-Italja stess tal- taħt il-Konvenzjoni ta' ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem illi fejn għandek Osservatorju Nazzjonali Wieħed mill-kummenti nista' naqrah għalkemm il-petizzjonant mhuwiex hawnhekk eh, dan huwa li l-Kumitat tal ġusma Maquda jirrakkomanda li l-Italja timplementa pjantazzjoni bi żminijiet u miri partikolari biex eh, firgwad tal-edukazzjoni u l-taħriġ vokazzjonali biex jibnu l-faċilitajiet eh, għal persuni b'disabilità fejn għandek żewġ elementi hawnhekk, eh, żewġ proċedimenti li pizzerant jistgħu jagħmlu l-ewwel net. Jikkontattjaw l-Osservatorju Nazzjonali. Ma nafux jekk il-pizzerant diġà kontattjaw. Eh, din hija responsabbli għal monitoraġġ tal-Konvenzjoni tal ġusma Uda fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fl-Italja u t-tieni jekk il-petizzjonant diġà kontattja l-punt nazzjonali u uża kull rizors nazzjonali f'dak il-każ il-petizzjonant għandu dritt illi jikteb direttament u stess jew i stess komunikazzjoni lill-Kumitat tal-Ġusma Uda fil-rigward tal- eh, illi jitratta l drittijiet tal-persuni disabilta jiġifieri hemm modi biex jaħdmu fuq il-livell nazzjonali u aħna tajna dan il-parir. Lil-petizzjonant, grazzi. Il-kelma lilkom, sinjuri. Eleonora. Grazzi, President. Anki f'dan il-kas eh, qed insibu sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni ċara fil ta' persuni b'diżabilità. Jina, ma nifhimx f'dan il-każ kif direttiva illi ġiet ikkwotata kontra d diskriminazzjoni qed tiġi mblokkata mill-2008 anki f'dan il-każ qed tiġi mblokkat fil-Kunsill. Direttiva kellha l-intenzjoni u l-mira li tiżgura trattament ugwali eh, f'posti differenti, mhux biss fix-xogħol illi l-lum qed jiġu eh, eh, koperti mill-direttiva attwali jiġri għandna lakuna serja hawnhekk, speċjalment fit-talim. Jidirli illi laqas tista' tifhimha, laqas t-konċepixi illi din il-problema tinsab fil-Kunsill Eh, u ftehim bejn l-Istati membri minkejja l-ħafna pożizzjonijiet preżentati mill-Parlament Ewropew u għanna rizoluzzjoni l-axħar li reċenti ta' marzu tal-2017 eh, fil-għat tal-ugwaljanza bejn in-nisa l irġiel fl-Unjoni Ewropea fejn eh, ikkotajna talba oħra l kunsil biex issib pożizzjoni komuni. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan il-każ qed jiġi maffeċ kostantament. Eh, minkejja dawn il-messaġġi kollha u tal-bit kollha biex jaġixxu, naġixxu minn ħatana. U bekk jidirli illi l-modi proposti mill kummissjoni fil-gwad tal-kas partikolari tal-petizjonant eh, żgur li huma opportuni Iżda naħseb illi din il-Komissjoni, dan il-Komitat eh, tal-petizzjonijiet jista jitkellem fuq dan il-kas u juża itra biex neġa' ntennu l-pożizzjoni tagħna bħala Parlament Ewropew biex nipprovaw eh, eh, biex nipprovaw nużaw din direttiva illi miex twieġeb għal eh, bżonijiet tal-ċittadini Ewropej. Issa frigward tal-Italja, pala l-pajis f'dan il-kas eh, u jiena niġi mill italja jiena nixtieq li itra tintbat anki lill gvern Taljan biex nitolbuh eh, biex l-Italja teħu pożizzjoni ċara għax mhuwiex possibbli li dawn drittijiet jiġu miksurin u li għatem diskriminazzjoni ċara fil-qasam tat-talim tal-edukazzjoni. Grazie ħafna. Peter. Iva. Għawnek nitkellmu dwar l-edukazzjoni, il-situazzjoni komplikata fil-fatt Meta tħares li l-Ġermanja, miex biss il-Ġermanja l-Stat membru li huwa responsabli iżda għandek il-Lander federali u koll li eh, igawdu mill-kompetenza għanna situazzjoni komplikata fi Ġermanja u bekk eh, aħna fil-Komitat tal-Petizzjonijiet aħna eh, jiena naħseb li situazzjoni ċirkostanzi involuti huma komplikati. komplikati għanna nisimaw l-naħa l-oħra u koll narfu l-fat li għanna diversi autoritajiet fil istati membri ġili u ma jħossu li l-leġlazzjoni promossa mill-Unjoni Ewropea hija wisa wis, eh, tmur l-lin wis u irrid ikollok il-kolleġi li jaqblu li per eżempju jidaħlu l-lifts biex għajnu l-istudenti li jinsabu fil sġid bil-roti. Din hija ħtieġa rekwiżita l kulħadd u jekk m'hemmx bżonn, pereżempju, jew jekk xi ħaġa eh, imur stort, jgħidu kien hemm lift li jiddaħħal iżda eh, ma ntużax għall-aħħar 10 snin tisma' affarijiet bħal daw ukoll. L-edukazzjoni hija qasam fiha qasam komplikat ħafna. U eh, Ovvjament importanti li peti determina kif eh, niddeċidu dwar dan għanna l-armonizzazzjoni Ewropea iżda tħares li il-partikolaritajiet reġjonali u koll. Dik hija natura tal-Unjoni Ewropea rridu nsibu sensira ta' regoli jelli fil-prattika jintużaw li jibqaw sodi. Forsi għalhekk din hija għaddeja għaddejja wieħed jista' jgħid jista' jeddet l-istati membri u jgħid jekk huma mhumiex lesti biex jitlu eh, f'diskussjoni produttiva aħjar milli ikonna direttiva għandna nużaw regolament. Regolament Ewropew fejn ikollok effett dirett fir-reġunijiet u fl-istati membri. Iżda sadan il-tant jista' jkollok eh, seminar għal ġimgħa sħiħa fuq din situazzjoni diffiċli wis diffiċli għanna rabta mal-kas ta' qabel u koll il-direttiva kontra diskriminazzjoni tista' tajt li għada qed tiġi diskussa mill-Kunsill iżda fil-fatt ġiet imblukkata fil-Kunsill u dik hija l-verità dak li nsaw namlu huwa li nibatu ittra kif ġiet eh, suġġerita minn Eleonora biex nibatu ittra lil gvern Taljan biex biex jizblokka situazzjoni fil-Konsil. U t-tieni, u bil raġun il-Kummissjoni qalet li ma tistax tintervjeni fil-każ attwali eh, bħalissa m'għandniex eh, liġi Ewropea li tkopri l-każ deskritt mill-petizzjonanti iżda nistaw nibatu itra lill petizzjonant u nistidnuh biex irressa il- petizjonant il-kas qoddim l-Osservatorju Nazzjonali illi jgħin il-vitmi ta' diskriminazzjoni u jimmonitorja il-situazzjoni tal-konvenzjoni tal-rigward tad-drittijiet tal-bnedmin b'disabilità kif proposta mill-Kummissjoni anke fil-konklużjonijiet tagħha nistaw namluħ dan u nibatu messaċ għax dan eh, il-petizjoni għax eh, dan huwa dan taħt il-kompetenza nazzjonali nisaw niktbu l-Italjani biex eh, nistinnuha biex eh, tiżblokka s-sitwazzjoni u anki nibatu din l-informazzjoni li petizjonant. Issa għanna situazzjoni mux użwali eh, f'din situazzjoni għanna 25 minuta qabel ma jasal Sir Franz Timmermans jiena nixti illi toħorġu, eh, t-istriħu ftit u terġaw lura hawnhekk għal fil-11 sin 5 xu jiġi minn Olanda u jiġi dejjem fil-ħin ikun hawnhekk fil-11 sin 5 u nixtieq li kulħadd ikun f'postu eh, meta jasal. Grazzi ħafna. Eh, jarek għandek 20 minuta biex tieħu eh, kafe jew ċempel jew eh, timxi ftit. Grazzi. colleagues and friends, dear Miss Vice President. Kollegi, Vice President Timmermans. U għawni urti għaj nil-għakom. <clears throat> Enni tama li dinja għal komitat li liktar joġbok. U għawnek jgħat essa fiċiklu ta' dialogu strutturali bejn il-Parlament u il-Kommissjoni. Aħna għanna esperienzi tajbin mill-eżerċizzju li kellna s-sena li għaddit u aħna nħarsu l-qoddim li nkomplu l-implementazzjoni. Tal-program ta' ħidma għal-2017 u 2018 huwa fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna attwal f'dan il-moment preċiż. Allora wara dialogu aħna se namlu dokument il-messaġġi prinċipali u selli batom li CCC illi se tkun parti mir rezoluzzjoni tal-Parlament fuq il-programm ta' ħedma futur tal-Komissjoni. Niqafa u ġanajt sempliciment li nilqawk ħafna fil-Komitat tal-Petizzjonijiet. Unti il-mikrofonu, grazzi. U għapjaċir għalija nerġa nkunaw, niprofa nil-limita ruħi għall-introduzzjoni qasira biex mbagħad konna biżejjed ħin għall-iskambju Mm. Jiena biħsibi koll diskussjoni ma'kom għax dan il-Kumitat huwa l-iżjed viċin għaċ-ċittadini Ewropej iżjed minn kumitati oħra għax intkom għandkom eh, kuntat dirett mal-permess ta' petizzjonijiet li intkom tirċievu. U nasab li jekk tħarsu lej l-aġenda tal-Unjoni Ewropea tagħna hemm kwistjoni waħda li taffetwa ħafna ċittadini Ewropej tagħna iżjed minn affarijiet oħra dan huwa ovvjament Brexit għax da se jkollu impatt fuq id-drittijiet ta' ċittadini eh, f'kwalunkwe eh, sens u għandna niżguraw għabbażi tal- tal-ħalfa eh, tagħna li nagħmlu l-inqas dannu possibbli, l-inqas sara possibbli speċjalment fid-drittijiet għal-ċittadini li zjed importanti fil-diskussjoni ta' Brexit fl-opinjoni tiegħi u anki skont ir-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament. Il-ħafna eh, xtitlef hawnhekk u għandna dmir lejn ċittadini tagħna biex nizguraw li ninnegozjaw fej nibdew mill-interessi tagħhom. Nittama li sal-ħar ta' din il-ġimgħa dina se tkun parti ċara tal-mandat li se jiġi deċiż mill- mill fil-linji gwida tal-Kunsill. Jina rajt dak li ntqal minn Gih Verhofstadt, dan jaqbel kompletament ma dak li jett u anki eh, President eh, Juncker se jagħmel l almu tiegħu biex inħarsu id-drittijiet ta' ċittadini tagħna. Ħaġa li ma nbidlitx mill-aħħar laqgħa li kena, hija l-importanza li jiena naħseb li l-kumitat għandu fix-xogħol tiegħu u l-impenti personali tiegħu li l-kumitat tagħkom jiena l-kummissarju tagħkom jina għettu u nibqa ntenneħ dan anki dal-ħodu. Wara l-axħar skambju li kena indirizzajt titra lill-President ta' takizmin tal-Konsil il-Ministru tal-Affari Barranin eh, tal-Irlanda fejn sejħet biex il-sejjaħt biex il-petizzjonijiet eh, jiena tal-ċittadini tagħna jiena taw il-konsiderazzjonijiet eh, f'waqtu għanna bżon ta', ta sforz kollettiv fejn għanna bżon ta' kollaborazzjoni u eh, bejn l-Istati membri, il-Komita, il-Konsil u il-Parlament fuq il-livell nazzjonali kif ukoll reġjonali. Aħna nipprovaw niżguraw li l kumitat dan il kumitat jiġi tweġibiet braġunijiet eh, eh, bla ebda dawmin bla raġuni naf li dan tħassib ta'kom jena tlabt il-kollegi tijaj biex jgħatu iżiet attenzjoni l-iskadenzi u jena kontent najt li mill petizzjonijiet fl-axħar tal fl-axħar nofsa l-2016 aħna Wġibna fil-kważi 3 xhur, fi kważi 75% tal-każijiet, fil-35% tal-każijiet aħna wġibna f'xarajn jew inqas. Nistaw ntejbu ovvjament is-sitwazzjoni nifhem nifmu dan u se naħlu fuq dan u naħseb li diġa' għamilna progress konsiderevoli. Għalb jgħat il-mandat tagħna fil-Kummissjoni u intkom fil-Parlament naħseb li għandna naħdmu għabbażi tal-relazzjoni relazzjoni tajbin ta' xogħol li aħna waqqafna fl-ewwel snin fl-uffiċċju tagħna fil-ħatra tagħna jekk taraw xi posit fejn nistgħu nmorru aħjar fejn maħniex qed nilqgħu l-aspettativi tagħkom dan huwa il-waqt fejn għandkom titkellmu. Se nsemmi punt li semmejtuh intkom l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej Eh, hemm ħafna li jingħad bejn il-firda bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini naħseb li kulħadd għandu rwol u responsabilità biex nerġgħu nagħtu fiduċja liċ-ċittadini tagħna fil-proġett Ewropew. L-aħjar mod biex nagħmluh dan huwa li nuru li dan il-proġett huwa dak li għandhom bżonnu biex noħol użiet prosperità u sigurtà fil-ġejjeni. Fit-trattat tal-Lisbona ħadna pass kbir biex nipromovu demokrazija, permezz eh, tal-inizjattiva ta' ċittadini u eh, reġistrajna iżjed minn 50 inizjattivi eh, ġodda mill-2012 fejn kopru ħafna kwistjonijiet iżda aħna maħniex soddisfatti u jiena mpenjajt ruħi biex intejjeb is-sitwazzjoni kollox għadu hemm fuq il-mejda għoddimna fix-xhur li ġejjin se nadottaw il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il itt e pratiku li diġà introduċejnieh fil-gwata regolament speċjalment fil-gwata reġistrazzjoni tal-inizjattivi u funzjonament eh, totali tal-ICI bħala strument. Iżda dan il-Komitat f'dan dibattitu u eh, dan il-Parlament tkellmu ħafna biex namlu iżjed Jiena smajt eh, bir-reqqar l-idea tagħkom kif nistgħu ntejbu l-inizjattivi tal-inizjattiva tal-ċittadini biex jilħaq il-potenzjal sħiħtija. u bekk kuntent li il-Komissjoni se tippreżenta proposta biex tirrevedi li se fix-xhur li ġejjin eh, eh, wieħed u f settembru sen nedu konsulenza publika fej sen nirċievu l-opinjonijiet ta' kull min għandu interess fuq xandu jkun fih l-azzjoni tiegħek tagħna. Jiena ninsab grata l-kommenti ta'kom. Il-bixawija tal-problemi fir-regolamenti huma magħrufin. U biex nikkonkludi hawn, il-pizzjonijiet u għabud biex ikollu kuntat. Issa, Hemm ħafna modi fejn in-nies jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom. Eh, jekk tħares lejn il-vuċi pereżempju, jekk tħares lejn kantanta u taħseb li l-persuna qed tkanta tajjeb, tista' tagħmel tista' tagħmel lek mill-dar tiegħek stess, mis-salott tiegħek stess fil- Id-demokrazija tista' titkellem biss eh, darba f'kull ħames snin, iżda ħaġa tajba iżda hija l-bot ħafna minn mod kif iċ-ċittadini jistgħu eh, ikunu marbutin jew jew involuti fil-politika. Eh, mhux Mux l-affarijiet ma jaħdmux hekk li, tagħtini l-vot u jiena naħdem għalik għal ħames snin, il-ċittadini jridu jaraw li aħna jisħoq inna il-fiduċa tagħhom. Naħseb li siħaj u l-użu tal-potenzjal tal-internet iżjed minn qabel biex ikonna konsulenza pubblika hija l-mod kif għandna nimxu l-qoddim. Se nagħla se nieqaf issa biex nisma' l-kummenti u l-mistoqsijiet ta' Action very good. Grazzi, aħbar tajba ħafna li nkunu nafu li ir-regolament tal-ICI Sena narawha fil-ħarifa ta' din is-sena ħaġa tajba ħafna. Issa niftaħ il-kelma lill-istati membri l-kellima nibdew bil-koordinaturi imbagħad inkomplu bil-membri l-oħrajn. Però l-ewwel net Peter Jar. Grazie ħafna, eh, Sur Timmermans. Grazzi għal dialogu kostruttiv, idea tajba eh, din il laqgħa Grazzi ħafna minna ħatijaj. tiegħi. Għalli dejjem kon disponibbli anki għal kollegi tal-Kumitat Peti. Tajab ħafna għal dan il-Kumitat. Għal ċittadini wkoll eh, dawk li jissejħu biex jivvotaw kull ħames snin, però eh, xorta waħda bejn elezzjoni u oħra ħna nkunu hawnhekk għadin għawnek biex taw id-dialogu biex nejtek. U għaparti minnek, aħna għawnek il-post fejn in-nies resqu l-menti tagħhom. Wara dawn il-kommenti ġenerali, nista' ngħid li l-kooperazzjoni mal-Kummissjoni tijibet. Ovvjament dejjem hemm lokal titjib, però kien hemm progress. Però għal kunsill għandna ħafna riservi għanna situazzjoni tal-Komitat tal-Petizzjonijiet li tista' titjieb kif l kunsill eh, kon aktaraw, pero l komissjoni dejjem hawnhekk dejjem hawnhekk biex twieġeb il-mistoqsijiet li jsirrula. Għandi xi mistoqsijiet minn naħa tiegħi l net il-Brexit. Inti qed fil-bidu li hemm żewġ fazzjonijiet hawnhekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li għadin fir-Renju Unit, però għandna wkoll ċittadini Britanniċi li bħalissa qegħdin jgħixu f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni. Inti għandek proposti biex insolvu l-problemi taż-żewġ fazzjonijiet. U interessanti li ċittadini Britanniċi qegħdin jirrekorru għalina jgħidulna għajnuna eh, fi żmien il-Brexit Dinja ħaġa tajba jistgħu jinbnew pontijiet ukoll għal perjodu post-Brexit. U t mistoqsija xi ħaġa differenti għal kollox, il-ħarsien tal-minoritajiet. Spiss fl-Istati Membri ġili kellna l-fenomenu li l-minoritajiet ikunu protetti b'mod formali. Però mbagħad meta naraw il-perċentwali li jikkostitwixxu fil-popolazzjoni, ikollok X fil-mija per eżempju tal-popolazzjoni, ikollok id-dritt forsi li jkollok edukazzjoni f'żewġ lingwi jew inkella it-tabelli ta' traffiku eh, b'żewġ ilsna, u mbagħad ikun ċerti riformi bħal fil-Polonja. U jekk inti jkollok postijiet li qegħdin jenaqdu ma' xulxin, jkollok żewġ minoritajiet li ma jkunux fl-istess situazzjoni bħalma kien hemm qabel il-merger. U jafu kien hemm ċerti argumenti dubjużi marbutin eh, ma xi ħaġa bħal din. Nixtieq inkun naf x'taħseb il-Kummissjoni dwar każijiet bħal dawn u possibbli għalina li nindaħlu biex inħarsu il-minoritajiet. Forsi jekk ikun hemm tbabbi statistiku biex wieħed iddur ma l-appoċ moti għal dawn in-nies. U l-aħħar punt differenti għal kollox ukoll. Ir-riżoluzzjoni għall-appoġġ tal-benessri tat-tfal fl-Unjoni Ewropea hemm dik ir-riżoluzzjoni brabta ma' dan is-suġġett. Kien hemm tliet punti importanti fejn tlabna l-Kummissjoni aħna biex tieħu miżuri għaliex aħna xtaqna li konna hotline Ewropea numru apposta għal-rapporti tal-abbuż ta' tfal. Xtaqna wkoll li konna edukazzjoni xirqa għas-social workers, speċjalment brabta mal kazit trasconfinali u t-tielet net. Aħna nixtiequ linji gwida, nixtiequ l kummissjoni toħroġ b'dawn it-tip ta' linji gwida għaċ-ċittadini. Eh, x'arranġamenti għandna pereżempju għall protezzjoni ta' tfal għaliex eh, waħda mill-problemi l-kbar f'każijiet bħal dawn hija nuqqas tarfin. Għaliex it-tittadin ma jkunx konxu tas-sitwazzjoni fi stat membru ieħor u allura aħna għandna bżonn ċerta gwida biex niżguraw li ma jkonniex problemi <clears throat> fil-forniment ta' dawn eh, is-servizzi. Il-Kummissjoni taqbel ma' nax taħsbu intom dwar din is-sitwazzjoni. Ir-riżoluzzjoni għaddiet eh, għaddiet f'April tas-sena l-oħra kontenti ħafna bl-input tagħna hemmhekk u nixtieq nkunu nafu issa intom kif se tipproċedu. Grazzi, is-soċjalisti mhux qegħdin hawnhekk għalhekk nadir l-kelma Sur Marjas. Grazzi, President. Grazzi il Vice President għannom tal-ICR, grazzi ħafna l-prezenza tiegħek hawnhekk illum. Naħseb li ħaġa bħal din hija utli biex nsaħħu l-kollaborazzjoni ta' bejnietna. Jena xtaqt ngħid li permezz tal-proċedura ta' petizzjonijiet ħafna stati membri qegħdin jiksru l-liġi komunitarja. U jiena naħseb li l kummissjoni Ewropea għandha tieħu din l-opportunità biex tibda proċeduri għannom tal komissjoni fuq inizjattiva tal komissjoni kontra dawk l istati membri li ma jirfawx ir-responsabilità tagħhom, jiksru l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Issa żewġ punti li ġili semmejt l-ewwel net l-applikazzjoni tal-MOU fil-Greċja. Dawn huma ftemmijiet li daħlu għal-jom il-Gvern Grieg u Trojka ħafna mid-dispożizzjonijiet f'dawn il-memoranda imorru kontra leġizlazzjoni Ewropea, anke kontra d-drittijiet tal-bniedem u kontra id-dritt il karti ta' Drittijiet Fundamentali u aħna rċivejna petizzjonijiet eh, sissa. U anki xar id-dieħel issa għadin nistennew petizzjoni importanti mill Greċja wkoll. Il-tweġiba tipika li rċivejna mill-Kummissjoni hija li din hija kwistjoni ta' leġislazzjoni nazzjonali u allura l-Kummissjoni m'għandix responsabilità jew m'għandix possibilità li tintervjeni u jina nishtiq niddiskuti dan miegħek. Faktar dettal, għaliex dan il-ftejim jidħlu għalih eh, l-Gvern Grieg u Trojka inkluż il-Kummissjoni Ewropea u dan ifisser li l-Kummissjoni Ewropea taf se jkun implementat fil-Greċja. Issa, jekk għandna dispożizzjonijiet li huma kontra d-drittijiet tal-bniedem li qegħdin jiġu segwiti u applikati fuq talba tal-kredituri, bħal pereżempju jkun hemm ksur gravi għad dritt tal-proprjetà permezz tal-politika li qed issir permezz tal-pakketti ta' riforma. F'każijiet bħal dawn jiena naħseb il kummissjoni Ewropea għandha tieħu l-passi meħtieġa kif spiss jiġri meta jkun hemm ksur tal-liġi tal-Unjoni. Eh, Timbeda proċedura kontra l-istat membru konċernat. Però aħna hawnhekk għandna kontradizzjoni il-Kummissjoni Ewropea kif tista' tibda proċedura kontra l-Greċja, il-qorti pereżempju, tal d dispożizzjonijiet li huma kontra il-liġi tal-Unjoni meta l-Kummissjoni stess talbet għalihom. Għandna kontradizzjoni aħna hawnhekk fir-rwol li l-Kummissjoni Ewropea qed tiżvolġi fil-konfront tal-Greċja. Irdu niċċaraw jekk f'din id-diskussjoni l-Kummissjoni ix il-gwardjan tat trattati jew inkalla rappreżentant tal-kredituri. Issa, it-tieni punt li nixtieq insemmi xi ħaġa importanti wkoll. Inti taf kemm hija diffiċli s-sitwazzjoni fil-Gżejjer Griegi għan nies li jgħixu hemm. Kien hemm ftehim relokazzjoni ta' 160,000 persuna mill-Greċja u l-Italja għal pajjiżi oħrajn. Ġemma ilu, jekk minix sejr żball il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Avramopoulos, ħabbar li mhux se jkun hemm 160,000 relokazzjoni, però 33,000 biss, tnaqqis ta' 75% Jek Jekk nagħmlu bassira l Greċja dan ifisser li minflok 66,000 se jkun nassa biss 16. Dan mhux aċċettabbli. U nixtieq inkun naf ukoll jekda din hix il-politika li se tadottaw intom, jekk hux veru hekk se jiġri. Il-kriżi tar-refuġjati u l-kriżi tal-immigrazzjoni illegali qed taħloq ċerti problemi ġifir il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni hija din. Intom se tibdew proċedura kontra dawk l-Istati membri li mhux qegħdin jaċċettaw ir-relokazzjoni dawn l-istati membri intom se tellawhom quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea din hija l-pożizzjoni li ħadtu intom fl-modi. Grazzi ħafna insomma ta' tweġibit tiegħek issa. Grazzi Cecilia, grazzi Sur Timmermans tal-li qiegħed hawnhekk għal oħra fostna fl-2014. Il ċittadinanza għaddiet fid-dejk u aħna dak iż-żmien ma konniex nafu li ċittadinanza kienet se tkun il-fokus tax-xogħol tagħna. Aħna qegħdin f'mument fejn speċjalment wara l-Brexit ħareġ biċ-ċar li hemm bżonn li naħdmu bħala magna effiċjenti ħafna biex nindirizzaw il-problemi ta' ċittadinanza. U l-Kummissjoni, anzi dan il-Kumitat iservi ta' ta' one-stop shop jizu biex in-nies jistgħu għanna biex biex u l-elementi tagħhom u biex ikunu jafu mbat li aħna għadin indirizzaw l-elementi tagħhom. Jiena nixtieq nistaqsik wara sena mill-aħħar darba li rajniek b'rabta ma' suġġett li jħassibna, jħassab il-kulħadd li l-ek ukoll għandu u wkoll ir-reviżjoni tal-interpretazzjoni ta' artiklu 51 għaliex il-petizzjonijiet l-menti tal-bit eh, dwar il-ksur tad drittijiet tal-Unjoni Ewropea eh, protetti mill-Karta tad Drittijiet Fundamentali xi ħaġa bħal din donna waqfet issa. L-interpretazzjoni kif qed inti stess ukoll hija restrittiva wisq. Inti qed li kont se tkellem il-Kummissarju Jurova għaliex inti qed tinna li hija wkoll kienet imħasba u lesta li taħdem brabta dan is-suġġett. nix nkun fissa fiex fiex issarfu dawn id-diskussjonijiet u din il-ħidma. U aspettattivi, x pjani tazzjoni nistgħu nistennew issa. Irridu niżguraw li l-għodda kollha li hemm dispozizjoni dispożizzjoni tal-istituzzjoni Ewropej isservu għal dak li għandhom jesservu biex insolvu l-problemi ta' ċittadini u dan l-artiklu għandu jkun revizjonat u r-revizjoni t issir mill-aktar fis possibbli għaliex aħna qegħdin f'mument li fih il-ħtieġa li nuru riżultati konkreti u soluzzjoni speċifiċi dejjem kull ma jmur tikber. Apparti minn hekk, nixtieq ukoll u dan għandu x'jaqsam. Insemmi xi ħaġa oħra li semmejtlek l-aħħar darba u xi ħaġa li għandu x'taqsam mal approvazzjoni ta' trattat ta' Marrakesh. Eh, hija ċara determinazzjoni tal-Kummissjoni brabta ma' dan, ħadmet ħafna biex dan il-proċess eh, komplemiċi. Ehm, però kien hemm nuqqas ta' konsistenza u nuqqas ta' responsabilità min-naħa tal-Kunsill. Qegħdin nitkellmu dwar 30 elf ċittadin Ewropew li drittijiet tagħhom mhumiex imħarsin eh, kif inhu xira. Nixtieq inkun naf x'taħseb inti u sa fejn aħna bħala rappreżentanti eletti nistgħu nagħmlu forsi xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu fil-pajjiżi rispettivi tagħna mal-gvernijiet rispettivi tagħna. U ta' ma' dan nixtieq ukoll nistaqsik għaliex dan għandu x'jaqsam ma' drittijiet ta' ċittadini, għandu x'jaqsam ma' l-obbligu tal-Kummissjoni li tkun gwardjana ta' trattati brabta ma qed jiġri fl-Ungerija, il-ksur ta' drittijiet fundamentali fl-Ungerija. Xi ġimgħatejn ilu eh, kienet saret mistoqsija brabta ma' dan dwar kif l-emendi l-ġodda li kien hemm fil-konfront tal-liġi Ungeriża li dwara diġà kienet tkellmet il-Kummissjoni permezz ta' dan il-Kumitat permezz ta' petizzjoni tal-2012 Kien hemm diġà intervent minn tal kummissjoni il-liġi tal-Edukazzjoni Superjura Nazzjonali. Dan il-moviment il-ġdid issa tal-Gvern Ungeriż. Kisser id-drittijiet ta' ċittadini Ungeriżi fost l-oħrajn għaliex din l-emenda fissret eh, ksur tal-libertà akademika. ċittadini eh, Ungeriżi fit-torro u permezz tal-medja eh, talbu s-solidarjetà min naħa tal-Unjoni Ewropea. tweġiba li tajtna inti għal din il-mistoqsija kienet li eh, għandu jkun hemm eh, mhux se jkun hemm intervent fil-konfront tal-gvern Ungeliż, però se jkun hemm dialogu. Tista' tgħidilna aktar dwar dan id-dialogu. Grazzi ħafna kollegi, intom qegħdin titkellmu fit-tul wisq. ġifiri se jkun hemm inqas nies li se jkunu jistgħu jintervjenu aktar tard. Provaw żommu l-interventi għal żewġ minuti. Issa Madam Rossier. S'il vous plaît, merci. Euh, collègue. Okay, stop this, stop this uh, joġobkom, senjuri. Araw xanda xi dejt is-Sinjura Rossier. Grazzi ħafna kollegi, grazzi wkoll il-Kummissarju tal liqjat fostna fostna llum. Il-Peti. Huwa utli ħafna li jkollna dan l-iskambju ta' opinjonijiet f'dan il-kuntest partikolari. Ovvjament dana kollu qiegħed f'moħħna l-Brexit pereżempju. Però anke wara l-ewwel round tal-elezzjonijiet fi Franza, il fatt li l-rappreżentant tal-, -rappresentant tal l-emin estrem se tkun preżenti wkoll t tieni round ħaġa sinifikanti din ukoll. Dan rridu nżammu f'moħħna ġifieri, ġifiri, minn hekk irridu nqisu il-kuntest ukoll li tinsab fih l-Ewropa. fejn iċ-ċittadini eh, Ewropej qegħdin jappellaw biex il-leħen tagħhom jiġi mismuħ aħjar f'kuntest demokratiku. Din hija wkoll sfida lina u dan naħseb jinforma l-iskambju li jkollna bejnietna. U l-proposti tagħkom li ressaqtu kuntenti bihom aħna. Rridu nippruvaw nikkonsolidaw ir-rabtiet tagħna maċ-ċittadini. Intom x'taħsbu li jista' jsir din hija waħda mill-affarijiet li mħasbin dwarha kif nistgħu insaħħu l-involviment ta' ċittadini tagħna fid-deliberazzjoni tal-istituzzjonijiet tagħna. Inti tkellimt dwar ir-riforma tal-inizjattiva ta' ċittadini, xi ħaġa li kienet mistennija ħafna. Inti tkellimt dwar il-konsultazzjoni wkoll. Il-konsultazzjoni mbdiet iva, però xi ħaġa dwar il-viżjoni tiegħek tar-riforma xi jafikom problematiku x-simplifikazzjonijiet jista' jkun hemm għal ġbir tal-firem u l-involviment taċ ċittadini u hemm qasam ieħor. Qasam ieħor fejn nixtieq nisma' xi ħaġa minn għandek dwar li eu pilot. Aħna fil-Kumitat Peti għadin nirrapportaw ċerti problemi li jistgħu jitjiebu. Jafu konon problemi marbutin mal effettività tal-liġi Ewropea per eżempju. X'taħseb dwar dan inti? Kif nistgħu ntejbuhom l-affarijiet? Tgħidilna xi ħaġa forsi bħala kumitat. U kif se torbtu il-proċedura pilota ma' proċedura ta' ksur li hija fis-segwi wara dan l-eżerċizzju. Imbagħad, rridu nqisu wkoll ir-rappreżentanti taċ ċittadini mhux biss dak li jridu ċittadini meta jkun hemm konsensus u l-Kommissjoni tkun qiset xi kwistjoni li jkun appoġġja l-Parlament. Um, però mbagħad wara s-sena u nofs il kummissjoni għadha ma ħarġitx bi proposta speċifika. Hawnhekk qed nirreferi għall-estensjoni tal-indikazzjoni ġeografika għal prodotti non agrikoli. Dan huwa suġġett ġifieri li qed nirreferi għalih. Nixtieq nkun naf x'għandek xi tgħid dwar dan, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Valina. Grazzi. Grazzi Sur Timmermans tal-ġejt tal U inti għadek kifat illi huwa importanti <clears throat> li nippressaw il-gvernijiet biex jatuna risposti iktar malajr. U qed naraw fil-komitat tagħna li dana mhux qed jiġri, maħniex qed nisimgħu aħna il risposti tal-gvernijiet, qed jimxu bil-mod wis u tituna risposti ħżienna u importanti li terġa' tajdinna illi l-gvernijiet iridu eh, jonoraw il-obbligi tagħhom lejn iċ-ċittadini. Barra minna kien nishtiq najt u koll li risposti li nirċevu minn għand il komissjoni ħafna drabi ma jatux sodisfazzjon, ma jatunix eh, il-profondità li aħna nishtiqu u l-petizjonant mux dejjem huma kontenti u aħna kif inti għat l-intermedjarju u naħseb li l komissjoni għandha bżon tagħmel sforz daqsxejn ikbar hawnhekk u tagħtina risposti iktar accettabli eh, biex ma jkunx hemm ksur bejn istati membru jiżguraw li anke jinħorġu jinħarġu l-sanzjonijiet għax dan ma jsirx iċ-ċittadini se jkollhom ibatu għax il-gvernijiet se jkompli se jkomplu jiksru l-liġi. Jena naħseb li ħaġa tajba se jkun hawn issa regolament ġdid għall-inizjattiva ta' ċittadini. Però din hija ħaġa li rridu nżommu f'moħħna. fuq il-fatt li il-poplu mhuwiex kuntentu għan sodisfatt ehm, fuq il-modell tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm xi inizjattivi ta' ċittadini li waqfu hemm xi 3 miljuni fuq it ttip u mbagħad hemm oħra fuq l-ilma pubbliku. In-nies jiffirmaw u mbagħad ma jiġri xejn. U aħna rridu nirrealizzaw li dawn huma fatturi li qed inżidu l-iskontentezza tal-poplu. U f'perjodu ta' ħames snin il-politika titbiddel u anki l-atteġġament tal-poplu jitbiddel u jħossu ruħom anki l-bot mill-poplu u anki għanna l-Brexit, un bat jista jkun hemm referendum stat membru ieħor li jista jagħtina sorpriża oħra u qed naraw illi il-min estrem qed jikber u ħafna drabi dan huwa riżultat tal-politika li jissir fuq dan il livelli li toħloq ħafna skontentezza u tbatija u jekk l-Unjoni Ewropea ma tagħtinix risposti eh, propju dan aħna nista' nistennew, mbagħad hemm kwistjonijiet oħrajn li jiena nixtieq nisma' x'opinjoni għandek fuqhom. Per eżempju r-referendum fit-Turkija. Aħna qed narawx qed jiġri fit-Turkija u ħafna osservaturi internazzjonali qalu illi ma qablux ma kif ġew organizzati e, l-affarijiet fit-Turkija. Ma tem kwistjonijiet oħrajn ukoll. Aħna maħniex ma naħniex eżemplari għandna e, ftehim preferenzjali mal-Izrael e, u aħna u għamekka miktub fit-tieni artiklu illi jekk jekk ma jiġux rispettati dritti drittijiet tal-bnidem dan il-trattat se, se, se, se jimbidel. E, e dritti tal-bnidem huma l-iktar ħaġa importanti, għandha priorità, din għandha tkun ċara fl-Unjoni Ewropea, anke alla rajna x'ġara fi Franza, rajna x'ġara fl-Olanda anke fil-elezzjonijiet. E, anke jemmek qed jiżdiedu il-min estremi, rridu nieħdu nota u nitalmu l lezzjonijiet e, nitalmu lezzjonijiet minn dawn l-iżviluppi u rridu nħarsu anki lejn għannifisna bħala partiti politiċi, ma rridu nħarsu anki lejn il-politika illi edin immexu għonek u anki l-effett taħħom. Grazzi tal-li ġejta għonek il-favorit tiegħi fil kommissjoni u għonek. hawnhekk nitkemmu biex fuq il-problemi u nitkellem fuq kwistjoni Ah, importanti biex nerġaw nirbħu l-kredibilità ma' ċittadini, ċoħe eh, l-amministrazzjoni tajba. Aħna mannix amministrazzjoni tajba fl-istruzzjonijiet tagħna. Mannix biżej trasparenza u inti tafu li mannix dina fil konsil din hija problema. il konsil e, eh, eh, m'għandix trasparenza, naf li mhijiex kwistjoni tijak, ma forsi tista' toħda fidejk li issa fil- kommissjoniet eh, fil-kommissjoni titħol fil responsabilità taħħa. U importanti li ċittadini kun jistaw jsegwu x'qed jiġri u jaraw li huma qegħdin hemm biex nippreteġġu ċittadini u mhux il-burokrazija u civil servants. U bekk ikon anki civil servants aħjar u anki jiena ma konx qed nakkuża lilek, imma eh, hemm anki kwestjoni tal-konflitt ta' interess u danki din hija problema. Eh, rajna illi meta l-autorità tagħmel deċiżjonijiet għandu għana nizguraw li hemm l-ebda konflitt ta' interess. Aħna ma mhux biżejjed niddikjaraw xtib ta' konflitt ta' interess, mhux affarijiet tagħna. Imma il-kwestjoni tal-ema hija marbuta ħafna mal-industrija, u rridu nkunu iktar rigorużi. U meta, specialment fl-industrija farmaceutika li jekull imkien, però fil-kommissjoni jiena mux qed nsemmi l-ħadd, imma naf li persuni fil-pożizzjoni olja, naf li qabel ma ħadu din il-pożizzjoni importanti kienu edin jamlu lobby, lobbyizmu fil-istess fil industrija. Umbat laħu eh, pozizjonijiet oljien fil-komissjoni, dina miex ħaġa tajba. U għed jista' jkun anki persona fantastika, però rridu nizguraw li mem lebda konflitt ta' interess. U l-persuni kull ma, il-poplu kull ma għandu jkun jafu għajek il persuna f'dik il-pożizzjoni u ix persuna affidabli u le. Biex iċ-ċittadini mbagħad jistaw jistgħu jħossuhom żguri li mem l-ebda konflitt interess f'dawn il-pożizzjonijiet. Grazzi, Signora Evi. Grazzi. Grazzi President, grazzi anki l Sur Timmermans. Jiena inkompli fuq il sujġet ta' Sinjur Awken, għax anki jiena nixtieq nagħmel mistoqsija tiegħi fuq il-konflitti tal-interess fuq il-revolving doors. Il-ombudsman ħafna drabi tkellem fuq il- lakuni fil-fat li memx bizzejiet trasparenza, eh, anki specialment fil-konflitti ta' interessi minn dawk li jitilqu mill-kommissjoni u jitħlu fis settur privati, Ma kif għalet il-kollega naraw anki eh, qed l-istess ħaġa fl-Aġenziji Ewropew. Ewropej. Dan l-aħħar fl-Italja kien hemm stħarriġ illi u rrit illi eh, hemm problemi kbar mħabba eh, il-trasparenza fil-vigilanza fil kustjoniet ta' farmaceutika. Eh, Transparency International xiftit ġemat ilu u rrit illi xi 30% tal-membri tal-Parlament Ewropew u nofs il kummissarji li jitilqom il-politika il politika bdew jaħdmu ma' organizzazzjonijiet eh, reġistrati fil-reġistru tal-lobby u eh, aħna nafu u koll li dan il-reġistru eh, reġistrazzjoni hija volontarja. Naf li fil-Parlament Ewropew hemm limitazzjoni żgħar fu dak li għandu x'jaqsam waqt il-mandat u memlek l-ebda limitazzjoni tal-wara. Waqt li l-artiklu 45 Eh, fil-Komissjoni hemm eh, il-fatt li huma jridu jirrispettaw l-obbligi eh, onesta, delikatezja fuq il-fatt hekk għandhom xi aċċettaw funzjonijiet oħrajn ġodda wara li jkunu telqom il-Kummissjoni. U ma hemm ukoll kodiċi ta' kondotta li hemm cooling off ta' 18 ta' sena u nofs. Sena u nofs li huwa periodu qasir wis biex wieħed ikun jista' jaħdem f'lobby jew Eh, jew f'ażjendi oħrajn. Però hemm 36 każijiet ta' ex kummissarji Ewropej li aċċettaw uh, rwol importanti fil-privat, fil per eżempju Volkswagen, Bank of America, Goldman Sachs u oħrajn. U dawn l-aħħar tnejn huma anki reċenti ħafna. Eh, Kien hemm il-Nelly il, il, Kress fil-Barroso 2 issa daħlet fil-bord ta' Uber waqt li Barroso eh, eh, eh, u kienem anki petizjonijiet minn li ġiet firmata minn ħafna ċittadini u ta' spiċċa bħala President tal-Kummissjoni sar President tal-Goldman Sachs illi hija anki l-iktar waħda responsabbli tal- tal tal-self subprime illi ġiet imħalsa me ċittadini Ewropej mingħajr ħtija. Barroso kien anki President tal-Komissarju Ewropea meta suppost ħareġ eh, reazzjonijiet waqt il-kriżi finanzjarja. U forsi sar ftit wis fuq din il-kriżi. U ma' il-kwistjoni anki tal-Komitat Etiku illi eh, fl-aħħar ħarġu bir-riżultat eh, illi iddeċidu li ma jagħtux sanzjonijiet għal Barroso. Kif għadna ftit ilu, eh, din hija kwestjoni ta' kredibilità tal-istituzzjonijiet tagħna. U f'dan il-każ hawnhekk il-kredibilità hija propju zero. E, inkun nafek il-Kummissjoni għandex intenzjoni tagħmel E, regolamenti iktar vinkolanti preċizi fuq dawn il-postijiet e, importanti ta' servizz pubbliku. Grazie. U issa naraw ir-risposti. E, dak li tista tirrispondi u dak li ma tistax, ek trid tista anki titke rispondi bil-miktub. Aħna, na, waħt, xieħut minn dawn il-mistoqsijiet dejjem jamlu jagħmlu li u jiena konti ġa preparat. Pero il-vantaġġ tal-peti huwa illi intkom tamlu dejjem iktar minn ħatiħor u u se nipprova nirrispondihom kollha. Nirringrazzja. Jar eh, għal kommenti kummenti li l-kooperazzjoni mal-Kommissjoni tiebet, aħna l-intenzjoni tagħna għalli nikkontentaw il-poplu però nifem li nistaw anki natu eh, naħdmu ħjar u jina niħu fidejja l-impen jek nista anki intejjeb din is situazzjoni Umbagħad fuq il-kwistjoni tal-ċittadini Ewropej u Britanniċi. Sinċerament jina naħseb illi u naħseb li għandi l-istess opinjoni għawnek bħal koordinatur tagħkom per Verhofstadt illi aħna għanna assolutament nizguraw anki jekk aħna fil-negozjati tal-Brexit nirrappreżentaw l-interessi ta' 27 eh, membri, però inħoss illi l-ebda ċittadin jekkux eh, fil- 27 stat membru jew mir-Renju Unit mandu lebda mandu ikollu konsegwenzi ta' dbatija minnaħa tal-Brexit. Aħna niddefendu dawn it-3 miljuni ta' ċittadini Ewropej li jgħixu fl-Ingilterra u bat hemm xi miljun ukoll li jgħixu fil-Unjoni Ewropea. Anki dawn għandhom jiġu trattati b'ġustizzja daqs ċittadini l-oħrajn. Huma fil-fatt eh, ċittadini Ewropej sal mument eh, sa' kem toħroċ si joħroċ ir-Renjunitu mandom xibatu mħabbaf f'dan. Dina jena zgur li dan se jiġi rifless anki fil-guidelines tal-Kunsel Ewropew li se jiġi adottat fis-summit tana recept. Jena fuq il-kwistjonijiet tal-minoranzi naf, naf li fil hemm xi stati membri fejn kien hemm xi dbabis fil fl-elezzjonijiet u dan mhux fenomenu fl-Ewropa biss, imma instab anki f'pajjiżi oħrajn. Imma drittijiet tal-minoranzi jiena ħdimt fuqhom għal ħafna snin u ħafna drabi hemm anki ċirkostanzi diffiċli, aħna ksibna ħafna, però aħna qegħdin neħxu fi żminijiet fejn il-minoranzi jiġu attakkati, minoranzi tradizjonali, ma anki minoranzi ġodda. Un tamar nistaw anki nħedġu l-istati membri biex juru koerenza fl-atteġġament politiku tagħhom. Jekk huma jitkellmu eh, avvantaġġ ta' drittijiet tal-minoranzi nazjonali u m'għandhomx allura umbat jitraskuraw id-drittijiet ta' minoranzi oħrajn u ma jistawx jgħidu illi l-minoranza hija teddida għal kultura tagħhom jew għall istorja jew eċetera. Hemm xi pajjiżi xerti politiċi illi bil-passjoni kbira javokaw illi kunem protezzjoni ta' ċittadini tagħhom fl-istati membri oħrajn, imma jridu huma bl-istess passjoni jaċċettaw id-diversità fil-pajjiż tagħhom meta jkun hemm eh, minoranza f'pajjiżhom. Din hija kwistjoni li ta' min wieħed jiddiskuti fuq aħna naqblu u nirrispettaw il-Kunsil tal-Ewropa. Eh, ħafna drabi il-Kunsil tal-Ewropa jiddefendi drittijiet tal-minoranzi eh, nazzjonali u dina hija ħaġa li tinteressani għax nemmen fiha b'mod appassjonat U meta wieħed is il-kuntest attwali fl-Unjoni Ewropea, e, ħafna drabi l-minoranzi e, huma f'pożizzjoni vulnerabbli u natu tort lilhom ħafna drabi. U insemmi e, l-ikbar minoranza Ewropea li hija f'pożizzjoni vulnerabbli, ċoħe l-minoranza tar-Roma. Huma effettivament għandhom qudiemhom sfidi kbar Eh, soċjalment, edukazzjoni, il-Kummissjoni impenjata biex ittejjeb dawn is sitwazzjoni It-tfal Edin ibatu ħafna u dina tibqa' kwistjoni diffiċli ħafna għax jiena naħseb illi dan is-sentiment kontra iż-żingari qed jikber jekk il-persuni jħossu li huma stess vulnerabbli jisibu dejjem eh, xaħat ħadd f'mini waħlu. U u dina għanda l-attenzjoni tiegħi sħiħa. Eh, Però eh, irrit eh, irrit nati irrit nikkonsidra ħafna. Mbagħad il-kwistjoni ta' drittijiet tal-tfal. Kien hemm tant mistoqsijiet fil-fatt li nerġa' nitkellem fuq aktar tard din kwistjoni ta' drittijiet tat-tfal nitlob li l-kollega ifittixax tlifta fil-fat. Eh, tuni minuta. Ir-rol tal-Kommissjoni. U għadda minn affarijiet li diskutejna ħafna drabi ma' Sur Marjas hija il-Greċa u drittijiet fondamentali. E, sur Marjas e, huwa persistenti ħafna fuq din il-kwistjoni. L-ewwel nett nixtieq ngħid li hemm xi speranza naf il dbatija hija kbira fil-Greċa u l esperanza eh, miex kbira imma teżisti ftit eh, speranza. U għajaf xini risposta tijaj. U għamilli mistoqsija aħna kull ma etnamlu fil-Greċa etnamlu biftej mal-gvern u mal-komunità internazjonali. U Sor Marjas mux sej jiddiskuti u jiddisputa li l kommissjoni eh, ta' Juncker mamliċ kull ma setat biex tejn l-Greċa. Kem Juncker kif ukoll Moskovisi u kollegi oħrajn, ħafna drabi iddefendew il-Greċa kontra dawk li xtaqgħu iktar li kunem situazzjoni rigorusa. Eh, Il-Komissjoni fil-fat eh, għeni tal-Greċa u kienet ħabiba tal-Greċa u ek u koll iħoss il-gvern tal-Greċa. Il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali eh, sen komplu għaw inti ħat komplit għajem il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali ma' nejna. jena nistanajt biss li kolma ma' et namlu huwa skont il-ftejim mal-gvern Grek. ħafna drabi anki u għaftajim illi aħna maħniġ kontenti bieħ, imma ek eridu nablu. Fuq il-relocation, Is-sur e, e, Marjas e, saqsin jek aħniġ niftu proċediment ta' ksur, Iva, nistaw, aħna għatridu edin niprovaw, naraw xinija laħjar ħagġa għal-refugġati f f'sitwazzjoni diffiċli bħal din, specialment fil-gżejjer, relocation qed tizdiet, l-istati membri edin jaċċettaw iktar mill-li kienu jaċċettaw qabel hemm stati membri imma numru limitat li ma qegħdin jagħmlu xejn u din hija ħaġa hija eh, arokaza, imma hemm pajjiżi oħrajn bħal l-Irlanda u l-Portugal qegħdin anki joffru iktar u hemm eh, fil-fatt eh, idea ta' solidarietà f'xi stati membru. Jiena verament imbati meta nara illi hemm dawn l-erba stati eh, li jirrifjutaw li ma jamlu xej li jgħinu u qed jgħidu anki lil popli tagħhom illi r u terroristi huma tal-istess kategorija u, dana fil-fatt eh, jamilna verament eh, dispieċina tant fuq meta wieħed jkun jaf li ħafna minn dawn ir-rifuġati qegħdin jaħarbu propju mit-terroristi. Eh, aħna eh, il sanzjoni issa nitolbuhom biss meta nħossu li setejn is-sitwazzjoni. Għaliex aħna maħniex qed nintervjenu fil-miżuri konkreti. Naħseb illi ir-risposta hija li m'għandniex kompetenza għax l-istat membru jista' jgħidilna li aħna maħniex kompetenti u f'dan il-każ l-argument legali huwa fuq taħħa fuq naħa tagħhom u għandhom l-argument legali favorihom. Għandna konsultazzjoni biex niġbru informazzjoni fuq kwistjonijiet per eżempju fuq l-adozzjoni transkonfinali imma ħafna pajjiżi laqas biss għandhom l-istatistika u ma jridux jikxfu l-istatistika. E, u din tibqa' problema kbira għalina. E, aħna f'dan il-grupp ta' kwistjonijiet ta' benessri ta' tfal irridu anki nikkonsidrawhom dawn fil-reviżjoni tal-Brussels 2A u rridu nizguraw fis-sitwazzjonijiet kollha l-aħjar e, garanzija tal-interessi ta' tfal għandhom jiġu konsiderati. U jinaħos li il-kwistjoni l-iktar principali ġit gwidata mill-ġurisprudenza tal-orti tal-ġustizja. Għatem ħafna affarijiet eh, u nitlokkom għansi t-informawna meta tħossu illi hemm affarijiet li serin ħażin b'mod konkret. Jiena nifem illi e, intkom tixtiqu li aħna namlu iktar biex nimplementaw dak li ġi deċis minn naħat tal-parlament u jina sen nieħu interess personali un sen niddiskutija l-kwistjoni ma' Sinjura Jurova biex nara x'nista' nagħmel iktar. Ir-reinterpretazzjoni anki ta' artiklu 51 anki hawnhekk aħna limitati bil-liġi Ewropea fis-sens li dan l-artikolu japplika għall-istituzzjonijiet Ewropej u anki għall-Istati membri meta huma jaġixxu fl-implementazzjoni tal leġislazzjoni u ma nistgħux nużaw dan l-artikolu biex nestrapolaw id-drittijiet eh, tal-karta għal oqsma oħra. U din hija ħaġa li ma nistgħux nbidluha. Fuq it-Trattat ta' Marrakesh, Il-qorti eh, konkludiet fi frar illi l-ratifika hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U dan jfisser illi ma nix lebda ċertezza aktar eh, inċertezza legali u dan jfisser illi issa ma nix iktar xkil eh, biex jiġi ratifikat minnaħa tal-Konsil nittama li dan se jiġri memx għalfejn illi dan it-trattat jiġi ratifikat mill-parlamenti kolla nazjonali jekk il-kompetenza jgħat tal-Unjoni Ewropea u nittama l-inkun nista' nagħmel eh, dan. Il-trattat ta' Marrakesh għandu jiġi implementat f'liġi ġodda, aħna għamilna diġà proposti. Tnejn f'Settembru u hemm eh, trialogu għaddej f'dan il-moment. Jiena nixtieq li jiġi adottat dan it-trattat. L-Ungerija u liġi fuq l-edukazzjoni aħna se niddiskutuha għada fil-plenarja u mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji illum u għatiridu anki nistudjawa fil-għatar kun leċ tal-komissari għada fil-ħodu. Jena i-provajt niprepara ruħi għal dan, tkellimt mal-segretarju tal-istatu, mal-ministru, biex nara xini għal pozizjoni tal-gvern u l-bira għajt anki mar-retur tal-università li ġi spiega il-pozizjoni tijaw l-avukati tagħna qegħdin jeżaminaw sitwazzjoni legali u se nerġgħu nitkellmu fuq għada. U peress li qed titkellem fuq l-Ungerija issa mm, jiena nħoss illi ħaġa diffiċli illi aħna mmorru Ruma u nifirmaw dikjarazzjoni fuq il- destin komuni u futur komuni fuq l-Unjoni Ewropea, mbagħad wieħed jerġa' jmur lura Budapest u eh, inidi stop Brussels. Eh, mem lebda koerenza f'dawn il-pożizzjonijiet, qed nipprova nkun diplomatiku u, mhux qed eh, qed nipprova nanalizza b'moħħi, però ma m'hemmx koerenza fil-fatt f'dan il- u fil-stop Brussels hija dejjem ħaġa tajba illi wieħed jikonsulta l-poplu meta wieħed għandu bżonn ta' referendum, però il-poplu għandu dritt eh, tal-opinjoni tal tiegħu, però mhux tal-fatti għal daqstant il-Kummissjoni ħad tkun espliċita ħafna fir-reazzjoni eh, tal-mistoqsijiet illi saru lil familje Ungeriżi eh, minnaħa tal-gvern. U se nipruvaw nispiegaw dak li mhux veru fuq minu għar responsabli għal min għamel u x'ma minnix. Jekk aħna aħna, aħna għandu jkollna responsabbli, aħna għandna jkollna rispett biżejjed tal-poplu biex intuhom din il-risposti eh, ġusti biex huma jkunu jafu eh, x'namlu aħna u min ja jieħu deċiżjonijiet u fejn huma d-deċiżjoni biex ma jkunx hemm nuqqas ta' ftehim fis-sitwazzjoni fil-kwistjoni. Dinja ħaġa li rridu namluha u se namluha minn naħa tal-Kummissjoni. L-elezzjonijiet fi Franza x'nista' ngħid fuqhom. L-unika ħaġa li nixtieq ngħid hawnhekk hija illi rajt ir-reazzjonijiet ta' ħafna nies u nixtieq nagħmel referenza għal fatt li erba' minn 10 votanti Franċiżi e votaw għal eh, kandidati illi ħadu pozizjoni kontra l-Unjoni Ewropea. Tminja minn 11 il-kandidati kienu kontra l-Unjoni Ewropea b'mod ċar. U ma nistawx aħna ninsew din il-ħaġa. Hemm fenomenu li għaddej fis-soċjetajiet tagħna u ma nistawx nipoġġu bil qiegħda u naħna ngħidu li aħna favur l-Unjoni Ewropea Oni li kontentaw mill-fat li Macron eh, ġi l-ewwel. L-ewwel net għatem eh, il-tini round. U mbagħad mhiex kwistjoni ta' elezzjoni wahda biz, imma x'dax et jizri fi soċieta jittana, min seta' jimmaġna 20 sen ilu illi se jkun hemm eh, se jkun hemm kontra l-Unjoni Ewropea. U dan għandu ħassibna Jena ma naċċettax l-argumenti li huwa kollu it-tortana imħabba regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Però mill-lider ma, ma, ma, ma ħdimniex biżejjeġ biex nikonvinċu l-poplu ta' futur komuni. Il-futur komuni huwa fl-Unjoni Ewropea. U dak li tini l-ikbar dispjaċiri huwa li jekk wieħed jikkonsidra l-Unjoni Ewropea kollha l-estremisti u nazjonalisti mandom xej xjaqsmu bejnietom. Hlif il-mibeda kontra l-Unjoni Ewropea. U dan għajaw loħ b'ċerta passjoni u determinazzjoni. U naħseb li dawk minnaħa l-oħra li jemnu fl-Unjoni Ewropea ma urewx l-istess passjoni u determinazzjoni eh, ta' fid-difiża tal-Unjoni Ewropea. Eh, aħna rridu nsibu l eh, anki il- nerġaw nikkonnettu mal-poplu. Mal poplu fil il-kandidati il kellhom pożizzjoni ċara. Emmanuel Macron kien wieħed liktar ċar eh, li rid jagħmel reforma tal-ekonomija u tal-istat. Anki Marine Le Pen kien pożizzjoni eh, ċara u dan huwa dak li attira il-voti il, il, u naħseb din hija lezzjoni fuq kif għandna nagħmlu l-politika tagħna u dinija eh, eh, anki il eh, l-umiltà anki ta' wieħed Pali illi illi jena membru ta' grupp politiku illi huwa antik ħafna però illi fil-fatt tilef f'żewġ elezzjonijiet kemm fi kemm fil-Olanda kif ukoll fi Franza. Eh, eh, eh, jekk in-nies ma jridhomx il-pontijiet, allora min jibni l-pontijiet għandu i problemi, għandu l-problemi. Il-kwistjoni tal-proġetti piloti li pilot aħna ma nistawx natu informazzjoni fuq il-files tal i pilot għalix il-background legali ta' potenzjal oppożizzjoni, aħna ma nistawx nieħdu pożizzjoni ċara. Nippubblikaw l-informazzjoni eh, ġenerali fuq il-proċeduri taksur li jinħarġu permess tal-rapporti annwali, eh, eh, dikjarazzjoni fil istampja eccetera għandi ngħid li l-proċedimenti ta' ksur aħna gwardjani ta' trattati. U dana bħal fil-futbol ħadd ma jħobb ir-referi za' ma tistax tilab il-futbol mingħajr referi ma jistax ikollok suq inter mingħajr referi ma jistax ikollok moviment ħieles mingħajr referi ma jistax ikollok applikazzjoni uniformi tal-liġi uh, Ewropea mingħajr referi u ġieli l-kummissarju jkun referi u jekk ma nistax insolvu l-problema mmorru għand il-rati l-organizzazzjoni jek taħdem u naħseb li dini ħaġa li għanna nkunu iżiet espliċti dwarra meta nitkellmu maċ-ċittadini tagħna. Għat-titjib tal-ICI huwa mod biex intejbu wkoll il-parċipazzjoni ta' ċittadini. U għet xaħġa dwar fil-bidu tal-intervent tiegħi. Bekk, l-Istati membri irridu tejbu ħafna fil-kot tal-tweġibi tal-petizzjonijiet, ġa semmejtu dan waqt darba fil- flaqam għal president tal-Konsil, jekk tridu nerġa nġilet għal dan, għax nasab li għad fadal ħafna x'tittejjeb hawnhekk. Ehm, Fit-Turkija, rajtu l-Komissjoni fuq il-referendum partikolari l-Komissjoni enfasizzat il-konklużjonijiet tal-missjoni ta' osservazzjoni tal-OECD ma kienx problema mekk se jkunkom dibattitu dwar Turkija eżit eh, tal din il-ġimgħa fil-plenarja. Amministrazzjoni tajba IVA mm, aħna naqblu mal-prinċipi tal amministrazzjoni tajba jien ħsibt li eh, kienem il-Kasa Barroso u ilu għaw fil-liftan il-komitatu nirrispet dan forsi rajtu li eh, palisa Junka u koll resaċ proposti biex ġildu il kwistjoni ta' revolving doors u il-periodu ta' ħin ta' żmien ta' konsiderazzjoni fejn wieħed ma jriċ jieħu xogħol eh, li huwa marbut ma' xogħol li kellek taħt il-Kummissjoni u bekk il-Kodiċi ta' Kondotta għandha tkun iżjed stretta il-periodu li huwa marru bħala kulinko off għandu jiżdied u għal tliet snin għal President tal-Kummissjoni għadha diskutu ta' mal parlamenti ta' naħseb li rejna rrieda tagħna li ntejbu din il-situazzjoni. Issa, ġili anki li zom il-marregoli tal-koġi ta' kondotta, fl-axar mill-axar irriti kollok ikollok ukoll illi l-politiċi ikollom sens ta' ġudizzju ta' dak li jagħmlu Jina rajt il-reazzjoni tal-kas tal eh, eh, ta' Goldman Sachs jistaw jitolbu il komitata etiku nasab li il-reazzjoni kienet ċara ħafna u nasab li il-komitat tal-etiġi għam eh, wettaq xol So Iżda minħabba l-istorja ta' dak li ġara qabel fil-rigward ta' Goldman Sachs. Dina ma żgur li ma waslitx għal titjib fir-rispett lejn il-Komissjoni. Ma nix responsabilta diretta biex nirrepreżentaw din l-istituzzjoni, iżda jiena nixtieq nagħmel l-almu tiegħi biex ikolli amministrazzjoni tajbin. Nasab li l-regolamenti fil-gota personali li ġew introdotti eh, qabel um, ma teġa daħal eh, impiegat wara li jkun hemm periodu tal-lif um, ehm, Jiena ma nistax nidħol fil-partikolaritajiet meta tajt li xi ħaġa minn interessi kummerċali u naħseb illi kull persuna li taħta mal-Kummissjoni għandu dritt tal ċertu għamon ta' drittijiet f'rigward tal-rispett leħ. Aħna qed insommu l-ola livelli ta' trasparenza eh, ta' kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali fil-fatt. Iżda fil tal-Parlament nix nixtieq ikolli ftehim interistituzzjonali fil tal-trasparenza sa fidej parlament biex tajdunna eh, id-direzzjoni tagħha aħna għamni għacċara dak li nagħmlu fil tal l-ola livelli tal-amministrazzjoni tagħna jiena nittama li l-Parlament se jsegwi il-rapport ta' Giegold fil-istess direzzjoni. Ma nafx hekk fejn insabu f'dan l-istadju hawnhekk u daqsek kelli xinajt sissa provajt imwieġa bħal-mistoqsijiet kollha. Hemm bżejt ħin biex ikonna around ieħor minuta kull wieħed li żjed 15 minuta x'għandi persuni li qed jistennawni. Mela minuta, minuta. Mistoqsija ta' minuta kull wieħed. Mela, Emma xirren ta' petizjoniet fil-gwar tal-ħarsin tal-ambjent, il-ġestjoni tal-iskartu issu intern biex fejn nideċidu li nżommu l petizzjonijiet miftuħin kemm jista' jkun għal kemm jista' jkun żmien mingħajr ma jiġu informati dwar il-proċedimenti. Jiena naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jikkollaboraw mod responsabbli biex effettivament u faqtom jindirizzaw dan it-ħassib. Intkom tatu għandkom informazzjoni fil ta' numru ta' petizzjonijiet indirizzati minn minna u sottomessi għal Komissjoni Ewropea f'numru ta' elementi dan wassal għal e, proċeduri ta' ksur u il-Komissjoni xamlet fi sena li għaddit biex tinforma regolarment il-Parlament Ewropew dwar il-stat attwali waqt il- il-proċedimenti ta' ksur. Eh, iva, Signora Sakurafa issa. Grazie ħafna, President. U nilqa il-Komissarju. Grazzi tal-li qiegħed hawnhekk illum. Ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi diġà kienu kopruti mill dak li intqal. Nilqa' il-fatt li inti tajt li illi se tħarsu lejn l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Nishtiq nerġa' lura għal dak li għal Mr. Marias il-kriżi ta' rifugġati. Dan huwa din hija il-kwistjoni li set importanti fil-Greċja. U eh, dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropej għafti il-kriżi inti taħseb li greċa kapaċi terfa' din responsabilta' Ġifri twieġa pal kriżi kollha kemm ta' rifuġati billi tipprovdi l-ken għal dan il-persuni għal periodu twil jew ma taħsibx li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu passi li inkludu u anki passi kontra li stati membri li mumiex qed jirfgħu r responsabiltajiet huma wkoll. Issa fil-gwatta tieni kwistjoni li għandha xtaqsam mal-memoranda. Jiena kon membru tal-Parlament tal-fil-Greċa mill-ewwel jum ta' kriti u niftakar kif l-ewwel memorandum ġi votat fil-Parlament, kif ġi impost fil-Parlament. Kien, kien proċess mhux mud eh, li ma kien demokratiku xej. U din votazzjoni kienet tafa xi riformi għanna regoli fil-fat fl-Unjoni Ewropea. Għawnek per eżempju. Għandek il-fond tal-proprietà privata illi qed taħdem fuq il-privatizzazzjoni fil-Greċja. Għal-membri tal-fond eh, istitwixxejna regoli liġijiet eh, ta' moneta iċ-ċittadini Ewropej kif jistgħu jirrispettaw l-Unjoni Ewropea meta jaraw illi l drittijiet tagħhom qed jiġu majnati b'dan il-mod. Iċ-ċittadini Griki kif jistgħu jaċċettaw dan il-forum meta qatt ma aċċettajna l-prinċipju bażiku li meta jkun hemm is-self u l-kreditu is-self u l-kreditur għandu u l eh, debitur kollha għandhom it-tnej għandhom responsabilta' fej qatt ma laqna għaddejn li kellna wkoll. Mela, Sir me żewġ mistoqsijiet fil-qosor li diġà semmew fil-fatt. L-ewwel ned dwar l-ECI. Il-punt ewlieni huwa segwitu. Jekk m'hemmx segwitu, jekk jiprezentaw l-affarijiet wara wara proċedura sempliċi jew diffiċli u mbagħad iżommhom taħt il-mejda Eh, u xej ma jisir fuq il-proposti ta' ċittadini, il-Komissjoni mandi obbligu, il-Parlament eh, sa' ċertu punt mandi obbligu li eh, jirreagġiċi, għal xej niprofaw nerġaw inrawmu l-konfidenza, il-fiduċa fost il-ċittadini. Tini punt jina kontet meta nisma' li ma kienx hemm bidla u taħseb li Menxa fejn bidlu l-artiklu 51, taf li l-artiklu 51 kien minħabba pressjoni tal-Renju Unitu tal-Polonja fil-bicċa kbira. Tal-Renju Unit, Iva. Naħseb li l-affarijiet imbidlu. Nifhem li ma tridx teliminaħ, iżda Almenu tina interpretazzjoni miftuħa dwar dan. L-Istati membri jistaw jagħmlu bojkot tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem. U dik hija traġedja fejn ma nkunux qed nibnu l-Ewropa issa issur preda. Grazzi ħafna. Viċi President. Għanna petizzjonijiet dwar Brexit. Iċ-ċittadini li zjet li ma joġobomx hija l-inċertezza. Il-Komissjoni ġili tiġi meqjusa bħala istituzzjoni li t-kontribuċi li l-ċertezza għal diversi raġunijiet. L-għonet minħabba żmien ta' negozjati. Iċ-ċittadini jixtiqu kunu jafu il għaliex sennew daqshekk qabel ma, ma naċċa ħaġa. Kellhom jistennew għal Theresa May il- il-persuni fil-Renju Unit ħaddu disa xhur u kampanja tal- tal-kampanja elettorali meta se se nipproteġu dawn il- dawn l-interessi. U t-tieni punt t tattika ah, meta is-27 mhumiex qed jipparteċipaw fil-dibattitu. Fil fost ħafna raġunijiet għax il-ħbib ta' kamera ma jixtiqux li jipparteċipaw. Aħna se nirrappreżentaw. Eh, eh, għal xi se nitkellmu eh, se nkunu parti mid-dibattitu tagħhom. Il-Britanniċi problema sensittiva di. Mela, it-nej, zewġ kalima oħra Mela, f'ġunju se nistudjaw il-petizzjoni fuq il-problema fuq il-drittijiet politiċi u votazzjoni ta' ċittadini u non ċittadini fil-Latvija u fil-Estonja. Fejn għandna 20.000 eh, firma fuq din petizzjoni u din situazzjoni ma' nbidliċ minn sessjoni tal-Unjoni Ewropea minn għal rakkomandazzjonijiet tagħna, rakkomandazzjonijiet fuq is u nixtieq il-Kummissjoni tkun serja Meta tippreżenta l-opinjoni tagħha dwar dan? U nista' nofrik nofrilek il-foljet dwar din is-sitwazzjoni jiena naħseb li jista' eh, wieħed jista' jifhimha iżjed eh, il-situazzjoni fl-Unjoni Ewropea għax għandek ħafna paralleli bejn il-ċittadin tal-Unjoni Ewropea u tal-Britanniċi frigwa tal-Brexit illi ma jgħixux fl-Istati Membri. Dawn in nis eh, tilfu l-istat tagħhom billi ehm, marru joqodu fil-pajzi baltiċi u maċċettawx il-zero option u ċittadinanza ma nataċ l-persuni kolla surveillance issa. Kommissarju. Fl-aħħar sena il- Id-dera ta' pizzjoniet imbidlet kien ħafna kwistjonijiet il-, il, il l-inizjattiva ta' ċittadini, l-involviment tal-ombudsman u jiena nixtieq li flimkien nirfinaw dawn l-istrumenti individuali biex isiru iżjed indipendenti. E, nasab li fl-inizjattiva ta' ċittadini il-inata e, l-idea zbaljata illi illi kiku kollok bizziet firem e, Eh, naħdmu fuq sa inizjattiva hija inizjattiva il-maġġoranza trid tajt li m'hemmx appoġġ politiku dwar inizjattiva nilqa l eh, dak li qed li l-Kunsill għandu jkun iżjed involut għax għandna ħafna problemi li eh, jiddejqu ċ-ċittadini. Irridu naraw fejn il-Kummissjoni tista' tagħti segwitu. U fejn u fejn ukoll nistgħu inħallu l-affarijiet joqogħdu. Grazzi ħafna, grazie għall mistoqsijiet tagħkom. Issa fil ta' relokazzjoni eh, u Greċja eh, l-iskatar tal-proċedimenti ta' taksur, jina mandiċ ċifri dwar dawn, irridu, irridu, irrid irridu, bjom u ninformakom. Ninforma survawenza dwar dan. Ma li kolli l-informazzjoni. Greċa tibqa waħda fil-gwar ta' responsabilta lejn il-krizi ta' rifugjati le zgur le. Jiena naħseb li l-idea kollha kemm fej li kellna wara il-Dublin kienet illi il-post fej l-ewwel, l-istat fej l-ewwel eh, eh, jilqa rifuġati ikollhom responsabilta. Issa qatt ma prevedejna li dan il-pis ikun biss għal xi stat membru wieħed jew tnejn. U jekk tħares lejn dak li qed iseħħ fl-Italja u fil-Greċja fl-aħħar snin, eh, kien inġust ħafna illi ħafna stati membri oħra kienu jgħidu Iva għandkom ħafna ħdeħlin Iva imma dan huwa taħt Dublin u il-problema tagħkom. Da li seħ fl-aħħar snin u dan wassal għal politika fejn ħafna pajjiżi kienu qed jgħidu mhux ġusta ma nistgħux naħsbedna ma kienx hemm reazzjoni u bekk nista' nifhem l-attitudni jekk inti provajt għal daqstant snin biex tikseb eh, tweġiba għax eh, inti kont situazzjoni sproporzjonata minħabba il-waslit. Issa ħafna affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien, eh, rejtu u rejna ħafna solidarjetà li lejn il-Greċja fil-kwad tal-ħarsin tal-frontieri, l-għajnuna il-fondi li nataw, ħafna solidarjetà natat. Iżda għat fadal bżonn bżon ta' iżjed solidarjetà fil-kwad tal-rilokazzjoni. Il-lis ġiet approvata iżda li stati membri għandhom jagħmlu iżjed hawnhekk u mhux il-ftit stati membri għamlu xejn, il-maġġoran ta' stati membri kienu ħafna wara dak li ħafna lura minn dak li kienu wedu rigward ta' rilokazzjoni u biex nitkellem iżjed dwar dan għax hemm ħafna nuqqas ta' ftehim eh, f'dan rigward xej mu qed jiġi impost fuq l-Istati Membri u ma stess jistgħu jażlu jistgħu jagħmlu kontrolli ta' sikurezza ta' sikurtà jisew ħarsu lejn l-isfondi tal-nies ta' mhumiex qed jiġu sforzati fuq stati membri oħra. Jinaħt nara li xie politiċi fi stati membri għet għet ipitru din l-istampa li għet nis għet jiġu sforzati fuqom. Ta' mu ġust, mu ġust xej. ġifri fuq ir-lokazzjoni għana namlu iżjed stati membri għet juru għet ikunu ta' eżempju ħafna stati membri oħra li għandhom itejbu situazzjoni tagħhom. Iżda ma naċċettax l deħa li l-Greċja tħallit waħedha. Greċa batiet, speċjalment fil-Gżejjer, is-sitwazzjoni hija ħażina ħafna, speċjal anke fil-kampijiet fil- gżira u l-enija. Iżda fil termini finanzjarji Eh, l-Unjoni Ewropea u rrid solidarjetà mal-Greċja fuq il-kwistjoni tal-relazzjoni mat Trojka, memoranda, eċetera jiena diġà eh, tkellem dwar dan. U minix sentinih naf li kien eh, tista' timmaġinaw stat membru ieħor li qed jitlef kwart mill-ġid nazzjonali tiegħek u inti mintix wieħed mill-iżjed senjuri u mbagħad titlef il-kwart tal-ġid nazzjonali u nistgħu eh, intawlu fid-diskussjoni nasa i ipprovaw immaġinaw titil titilfu kwart mill ġit nazzjonali tagħkom u t-tbatija tan-nies fil-Greċja kienu eh, kienet terribli. Fuq il-segwitu tal-ICI, Iva, ma nix noħol u uh, aspettativi nasab li dak huwa minnu l-ICI ġili eh, jintwera bħala differenti minn dak li ju. Eh, dini għan l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej jekk għandu x'taqsam mal kwissjoniet fejn għandna responsabilità, irridu nieħdu pożizzjoni dwar dan, dan jisforzana nieħdu inizjattiva le. Imma tisforzana li konna opinjoni raġunata, eh, reazzjoni raġunijiet motivi Sfortunatament sissa eh, ħafna inizjattivi li ttieħdu ma jaqgħux taħt it-trattat u laqqas taħt ir-regolament. Rridu nespandu nestendu il-regolament għamiltek dan aħħar bdejna nirreġistraw anki partijiet minn inizjattivi eh, għax qabel meta partijiet minn inizjattivi eh, kienu barra mill-kapaċitajiet tagħna konna nwarbuhom kollha Issa nistgħu nħarsu lej parti minna jekk tista' tiġi reġistrata nagħmlu hekk. Anki għax kien hemm il-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li eh, f-deċizjoni għaltina li ma tajniex bizzejt raġunijiet bekket ifiċużi preċiżjoni, aħna miftuħina dam l-iżviluppi, eh, veru dak li intaqam surveillance, mannix noħol u aspettativi gbar wis tal-inizjativi. l inizjativi L-inizjattiva ta' ċittadini għal dan huwa strument legali iżda mhux we ta' leġislazzjoni. Id-dritt ta' leġislazzjoni u ta' inizjattiva tibqa' mal-Kummissjoni biss u id-dritt li tiddeċidi dwar il-leġislazzjoni tibqa' mal-kolleġlaturi. Jiġifieri eh, impenn permess tal-ICI hija importanti iżda jridu eh, noqdu attenti. L-artiklu 51 U apparti mit trattat tagħna forsi ma joġbokx iżda maħdex qed nitkellmu dwar tibdi fit-trattat bħalissa u sakemm ma nitkellmux dwar eh, li jinbidlu t-trattat, eh, il-Komissjoni trid tirrispetta dan l-artiklu l-applikazzjoni tal-Karta tapplika għall l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri meta jimplementaw l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dik eh, hija situazzjoni l-applika hawnhekk. Issa frigwant ta' żminijiet ta' negozjar tal-Brexit din hija konsekwenza tal-formulat fl-artiklu 50 trid tistenna għal notifika formali u bat il-proċess jinbeda. Jibda. Sir kien ċard dwar izmina iż-żmien negozjati huma eh, negozjati tħares huma iż-żmien huwa ristret meta tħares li komplessita tal-negozjati. Nasa pelli dan għandu kun għandi tora biċar nar isir speċjalment li id-drittijiet tal-ċittadini tagħna huma eh, fil-quċċata tal-leġenda. Um, jiena kelli eh, responsabiltajiet qabel fid-disajnijiet, um, ehm, jiena naċċetta id-dokument illi eh, tajtni u jiena sen nistudjah sew. dwar iż-zero option Dak impossibbli ġie adottat fil-Litwanja, pereżempju, iżda l-Litwanja kienet fil- situazzjoni kompletament differenti fil-gwad relazzjonijiet, differenti mill-Latvija u mill-Estonja. Il-pajizi għandhom dritt li jiffissaw il-ħtiġi tal-rekwiziti għal għal ehm, ċittadinanza. Um, l-arfin tal-lingwa per eżempju hija eh, u rekwiziti li huwa jinsaf pajjiżi oħra. Iżda jiena se nistudja s-sitwazzjoni u neġa' lura bir-risposta dwar dan. Jiena weġib tal-mistoqsija dwar ICI bekk daqshekk għalija minn għandi l-lum. Ringrazzjak. Ringrazzjak su kummissar. And now colleagues, we have one more item. Baqanna punt fuq l-agenda qabel il-pawza. Imbagħad inkomplu bit-tlieta. Petizzjoni 510 fuq l-infiq ħażin tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea. Petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk però għandna rappreżentant tal-Kummissjoni dik il-kelma. Sinjuri, huwa diffiċli li wieħed jitkellem wara l-Viċi President però se nipprova nżomm fil-qosor. Dan għandu x'jaqsam ma' kuntrattur tat-toroq ko finanzjat mill-FDRF fil-Polonja bħala parti mill-programm Salesia. Is-sattu kontrattur kien marbut li jaċċetta xogħol il-fuq u l-lin mill-costing inizjali. Apparti minn hekk il kuntratt tas sottokontrattur ma kienx dikjarat mal-beneficjarju. Umbagħad kien hemm falliment. Madwar mit persuna spiċċaw qiegħda u aħna stħarriġna dan il-każ bħala parti minn il-ment fl-2013 jekk minn għalija. Minn sejja żball, però sibna wkoll li kien hemm problema marbuta mal-Liġi Nazzjonali. Eh, ma kienx hemm ksur tal-liġi Ewropea marbuta max-xiri pubbliku, però dan kellu x'jaqsam ma' leġiżlazzjoni tal-kontratturi, sottokontratturi, hekk kif gvernata mill-liġi ċivili nazzjonali. Fl-2014 batna pre-closure letter l-min kien qed jagħmel l-ilment u mbagħad għalaqna l-ilment fl-2015. Fi frattemp kien hemm ċerti żviluppi Dan irridu naraw minn perspettiva daqsxejn aktar ġenerali. Bħala parti mill kuntratti ta' toroq fil-Polonja bej l-2008 u l-2009 kien sitwazzjoni speċifika ħafna. il benefiċjarji kienu daħlu għal kontratti sottovalutati. U dan il-kontrat kellu erba' sotto kontratturi. Eh, spiċċaw biex kellhom iġarbu l-konsegwenzi huma u għalhekk għandna dan il-każ issa qudiemna. Intom il-Parlament Ewropew eh, skambjajtu korrispondenza maħna kontu. Aħna stħarriġna dawn il każijiet f'kuntest USA u ġelna l-autoritajiet pollakki tal-proċeduri ta' x pubbliku biex joqogħdu daqsxejn aktar attenti fil-konfront tal-kontratturi tagħhom. Bħala riżultat, kien hemm bidla fil-liġi fl-2012 eżatt wara dan il-każ li għandna qudiemna llum u għal daqstant ta' kontratturi raw twessieħ ta' drittijiet tagħhom. Issa kienu mħarsin aħjar, apparti minn hekk il-Kummissjoni bdiet bil-proċedimenti ta' bil-proċeduri ta' ksur marbutin ma' l-implementazzjoni tad direttiva eh, fil-liġi nazzjonali trasposizzjoni traspożizzjoni għal daqstant il-Polonja bidlet il-liġi b'mod li jkun hemm ħarsien aħjar għall kontratturi U dan wassal għal ġestjoni aħjar fil-kontratti. Apparti minn hekk, fi programm ġdid ta' programmazzjoni ġelna l-awtoritajiet biex jieħdu l-passi neċessarji b'mod li l-kapaċitajiet eh, amministrattivi ikunu biżżejjed għal skopijiet ta' kuntratti. Aħna tlabna wkoll eh, l-pjanar ta' toroq eh, b'mod eksante, u għonek kienet amministrazzjoni mis-Salezja li ħadet ħsieb dan. Kien hemm din il-belt fil-Polonja li Imbagħad eh, daħlu l-offerti tal-kontratturi kienu baxxi ħafna f'ċerti każijiet eh, ikunu eliminati wkoll dawn l-offerti għal aktar minn sena kien hemm negozjati wkoll b'rabta ma' dawn il-pjanijiet biex ikun żgurat li kollox ikun f'postu biex ikun hemm il kuntratti fil-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid. Għamilna dak kollu l-istajna però dan l-ilment xorta waħda u marbut mal-Liġi Nazzjonali bħala parti mis-sussidjarjetà u l-ġestjoni maqsuma tal-fondi strutturali, il-Polonja trid issolvi dawn il-problemi b'mod lokali aħna ma nistawx nintervjenu meta niġu għal obbligi kontrattwali bejn il-kontratturi u sottokontratturi. Però kif qed il-Kummissjoni żgurat li l-problemi strutturali li jorġinaw minn dawn is-sitwazzjonijiet ma jerġgħux jiseħħu. Fil-bidu tal-2015 għaqna l-ilment, però komplejna nimmonitorjaw is-sitwazzjoni mill-qrib. Mbagħad naraw kif jiżvolġu. Grazzi ħafna, jarek. Grazzi fil-qosor għaliex għandi la oħra ħatibda issa. X'nies batew minħabba liġi preċedenti li kien hemm fil-Polonja u jiena naħseb li għandhom jittieħdu passi legali qoddim il-qrati nazzjonali, però kif in-sitwazzjoni bħalissa li nistgħu nagħmlu u li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u forsi nibagħtu wittra lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Polonja fejn nitolbu kif is-sitwazzjoni ġiet solvuta. Ittra diretta mill-Kumitat tagħna naħseb jaf tkun xierqa qabel ma narqu l-petizzjoni. Hemm xi ħadd ieħor. Peter Jar. ich würde aber, wie gesagt, auch nochmal das durchaus geben, weil äh, Grazzi. Aħna qegħdin nitkellmu dwar stat membru, qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-fatt li qegħdin nonfqu l-fondi Ewropej hawnhekk. Dawn affarijiet m'għandhomx saħħu dawn l-affarijiet li huma għad detriment ta' partijiet terzi, però xorta waħda rridu niżguraw li sottokontrattur jagħmel xogħlu sew u l-kontrattur ewlieni mbagħad mhux sempliċement iddaħħal il-flus li suppost imorru għand nies oħrajn. X'jiġri bin-nies li jagħmlu x-xogħol huma li tilfu. U l-ħaddiema li jagħmlu x-xogħol jispiċċaw mbagħad bix-xejn. Jekk se nofqu l-flejjes Ewropej si jakkux infrastruttura jew inkella le dan e huwa fattur ekonomiku. Il-kumpanija tittejx minn dan l-lieħ. Eh. Dan il-fondi ma jridux ikunu użati b'mod kontraproduttiv. Din hija kwistjoni biex norbot ma ntqal mill-kollega tiegħi l-affarijiet jidru aħjar għal ġejjieni, però nittamaw li dan huwa l-każ imbagħad. Tajib, wis, grazzi. Ma tanċent nip eh, Peter għaliex biżna l-ħin ukoll. Dak li smajt minn għand jarek u minn għandek ukoll huwa li għandna nżommu il-petizzjoni miftuħa. U għaparti minn hekk nibatu utra b'xi talbi tal-kjarifika l awtoritajiet pollaki nagħmlu dan. Imbagħad naraw x-nistaw nagħmlu. U minnu iva din hija qorti tal-ġustizzja nazzjonali jew istituzzjoni nazzjonali oħra li hija responsabbli għal dawn l-affarijiet, però nagħmlu dan nibatu din litra u l-petizzjoni tinżamm miftuħa. Grazzi ħafna lill-interpreti tal-li tqajtu 3 minuti addizzjonali. Issa kollegi, l klat tajba